l-implementazzjoni tad direttiva dwar il-kredit tal-konsumatur tal-2008. U hekk kon supposta jwassal opinjoni l-limko. Il-rapporter huwa għatoloġan Todor. Introduzzjoni fil-qosor dwar dan din l-abbozza opinjoni L-ewwel nettu sur Tu Suppost dan telaq in parlament fej m'għandniex rapporter, u lo asmarna bot ta' rapport rigward li implementazzjoni ta' direttiva dwar kreditu għal konsumatur. Għallek jina ħejjejt il-abbozz ta' opinjoni minnar ma kelli abbozz ta' rapport Hemm żewġ xolijiet li huma dejjin bħalissa dwar l-istess kwistjoni skont artiklu 27 tal-direttiva ta' kreditu ta' konsumatur komissarju se jagħmel se jimpenja ruħu li kull ħames snin għal ewwel darba fil-12 ta' Mejju l-2013 jibwissa reviżjoni ta' din id-direttiva. Ġifieri tistenna d-dieħla ħad tiġi kommissjoni qoddimna biex forsi tieni xi proposti fuq kif bidlu din id-direttiva. U l-awtoritajiet supervizorji ħarġu eh, strateġija fuq żmien medju u hawnhekk nista' nsibu analiżi fuq ħasin tal-konsumatur u wieħed ikun jista' jagħmel jigwida gwida cross-settorjali u suppost ħajseħ fil-2013. Hawnhekk qed nitkellmu dwar kredit tal-konsumatur nifaċilitaw l-aċċess għall-assi u s-servizzi bħal huma il-vetturi eh, karli ma karozzi per eżempju, eh, parat ta' dar bħal ehm, fridges, eh, mantenazzjoni ta' dar, titjib u arranġament ġad-dar, self-edukazzjoni, kreditu, link, kreditu, credit cards, cards tal-ħanut, ta' fidelità u dan jwassal għal 3500 euro bħala amont kopert u għal karozzi mbagħad għandek xi 12,400 bħala medju u jidder illi skont id-data li nerċevejt skont l-assoċjazzjonijiet li involvi l-kreditu tal-konsumatur id-daqs ġenerali ta' dan is-suq huwa ta' xi elf biljun euro. Hemm studju ta' implementazzjoni rigward il-kreditu direttiva tal-kreditu tal-konsumatur li huwa msejjes fuq il-tħarriċ 14 stat membru fuq kif dawn jitrasferixxu din id-direttiva fil-leġislazzjoni nazzjonali u il-konklużjoni i li ġeneralment huwa sodisfaċenti Twetti issa hemm xi differenzi fost l-istati membri. L-ewwel net forsi l-iktar importanti għalina hija e, twessi tal-ambitu tad-direttiva. Per eżempju, prodotti li ma kienux intenzjoni li jiġu koperti iżda l-istati membri deċidew li kopruhom juma il-credit agreements li huma assigurati fuq drittijiet ta' proprjetà l-self fuq id-djar u proprjetà immobli. U bażikament enneħu xi stati membri ma limitu ta' kreditu massimu minimu, l-massimu għal l-min 200 euro u ma' limitu li jaqa taħt il-75,000 euro. Hemm pajjiż wieħed biss l-Awstrija fejn hemm referenza għal kreditu tal-konsumatur f'munita barranija u informazzjoni illi għandha tkun disponibbli għal konsumatur dwar ir-riskju ta' din il-munita barranija. il-kwerz tal-konsumatur kien parti mill raġuni kriżi tal-konsumatur u din tal-monita barranija kienet ta' periklu f'ħafna pajjiżi bħalma kienu l-Ungerija, l-Rumanija u pajjiżi oħrajn illi jużu jużaw dan it-tip ta' kreditu f'munita barranija. U koll hemm xukoll l-European Systemic Risk Board fuq is-self monita barranija u hemm rekomandazzjoni fl-opinjoni hija um, importanti bħabba riskju għal dik li huwa self barrani għal dak li wkoll il ftemijiet ta' kreditu dan huwa ta' bil u konsistenti ma' rekomandazzjoni ta' European Systemic Risk Board. Mbagħad għandek is-self f'munita barranija li għandha tingħata biss il-konsumaturi li juru li huma eh, ta' min jafdom eh, l-ammont ta' kreditu li għandhom. Eh, kif qedna pajjiż wieħed biss li fil-leġazzjoni nazzjonali tagħhom iddaħlunx informazzjoni rigward ir-riskju għal kreditu konsumaturi f'munita barranija. Mbagħad rigward terminu għal kredit tal konsumatur dan m'għandux ikun fuq ħames snin. Għaxanna għandna dan it-tip ta' kreditu illi aħna natajna għalik perdu minn fuq minn ħames snin, seba' jew tmien snin u musa se niddiskutu aktar dwar il-kreditu tal-konsumatur. ir raba rakkomandazzjoni kreditu tal-konsumatur m'għandux ikun garantit mill dar tal-konsumatur jew u fejn iqulu paga ta' persuna waħda biss jekk tigarantixxiha. Ġifieri jiġi jiġri wara f'ħafna pajjiżi soltu pajjiżi jekk soċjalisti fejn il-poplu n-nies ma kellhomx wis sfond fl-użu tal-finanzi u kreditu il-banek kienu jassiguraw il kredit ta' konsumatur billi jużaw id-dar pala kollateral u ħafna drabi dawn istat narawhom fit-toroq għaliex il-banek qegħdin ibijaw darhom. U il-konsumatur kollu dritt li jażel bejn fornituri differenti għal servizzi sekondarji Ehm, għaliex kif tafu kreditu tal-konsumatur huwa marbut ma' kontratta ta' assigurazzjoni xuħut minn dol pajjiżi. Neqafaw? Nisma' naqra minn Shadows, minn tal-ftit. Signora Swinburne. Grazzi, grazzi ta' xogħol li inti għamilt minkejja li inti kellek titħolu u tagħmilha mingħajr ir-rapport eh, ewlini li kien disponibbli għalik. kolli ngħid li jiena nappoġġa ħafna l-sejħiet tiegħek għal kwistjoni għandha x'aqsam ma' munita barranija u anki fil-pajjiż tiegħi fejn kustjonijiet ta' persuni li qegħdin joħarġu l-kreditu. Ehm, aħna esperienza nesperjenzaw fatt li l-persuni mhumiex qed innataw pariri fuq ir-riski tal-munita. Din hija kwestjoni importanti qed nsemmu hawnhekk. Naħseb li dawn il-punti qed nifhmuhom sew u japplikaw mod wiesa. Numru 5 f'termini tas-suq wieħed huwa kritiku irridu nkunu nistgħu nqasmu dawn is-servizzi ma jx ikun hemm il-kapaċità li wieħed jorbod dawn is-servizzi ma' prodotti ta' sigurazzjoni allura nħossu li dawn huma aċċettabbli u jaħdmu madwar l-istati membri kollha. Jina grata għall spiegazzjoni jinti għadda kif tajt l-numru tlita għaliex inħossu li huwa diffiċli ferm illi nifmu il-limitazzjoni ta' ħames snin. Ma nistax nifhem dita l-prodotti li l-in mill ħames snin. Hemm prodotti differenti madwar l-istati membri ma nafx jekk għandix nifissru għam naqra naraw eżattament x'inhu ma x'jista' jkun impatt li jekk aħna eh, waqfhom milli jmorru lil minn ħames snin jekk ikun hemm alternattivi disponibbli għal dak li huma forum alternattivi ta' finanzjament għal dawk li jridu jaqbżu ħames snin. Jiena wkoll qed nipprova nifhem numru erba'. Ħafna każijiet eh, il-familji qed jirċievu l-kreditu minn ħafna arranġamenti Eh, ta'ż fuq żmien qasir eh, bħala jużaħ bħala pont, min qed nifhem hemm ħafna nies eh, paga waħda u jekk dawn m'għandhomx biżiet sikurtaj ma jnexxilux ikollhom assigurazzjoni, mela daw ħajaqtawhom il-barra mis-suq u mhux bil-fors ikollhom imorru dawk li jattu self imma li ċerġawk interessi ta' barra minnaw, eh, għat naraw din l tiġri ħafna fuq is-suq eh, Ingliż bħalissa eh, tar-Renju Unit u għalhekk nibza li fatt li qegħdin jiġu mġella li jizaw l-djar taħħom pala kollateral jiwis li jispiċaw li kolom sal-flus minn persuni li metanx tista tafdom Eh, li jiċċarġjawhom monti eżaġerati eh, eh, ta' interessi u għallura qed nara kif se nagħmlu biex mhux qed inġelu n-nies li jużaw dawn it-tip ta' ta' jum ta' finanzi għal self fuq żmien qasir biex jagħmlu pont bej bej għamont ta' flus li jselfu ieħor. Grazzi. Sur Tamħu.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 positive uh, paper that you have here and I, I support it fully. Jina nappoġġa bisħiħ. Jina toġobni l ewel suġġeriment li rridu nkomplu naħdmu fuq il- il-persuni eh, ma voluti f'dan is-self ħafna żgħażagħ kellhom esperjenzi ħżina dawn meta dawn is-self ġew fuq żmien qasir. jina mandiċ xikta xej ħażin xi ngħid jina appoġġa. Thank you very much. Uh, Mr. Gigold and then Mr. Schmidt, sorry. Mr. Gigold. Mr. Gigold. Grazie ċer li t-tuni ċans nitkellem u din l-għalde, naprezza. Grazzi tal-abbozz tiegħek. Muħanżidu l-emendi. E palissa għedin nindeliberaw direttiva speċjali fuq l-ipoteki. Aħna lina ma tanċta me sens li fram laħar aħar li konna żewġ direttivi distinti. Dan biss multiplika numru ta' direttivi jinaħseb li dertifa komuni għaż-żewġ eh, kustjonijiet li jaħjar jek ovvjament jitrattaw id-differenzi fejn hemm id-differenzi. Kif edna xorta mit-taħlit. U forsi nistgħu intaffu ftit il-burokrazija għax eh, neħu forsi dan jasal għasanna sal-żmien medju ħafna minn dak li għanna palissa u kwestjoni ta' copy-paste u mistoqsija għalfi għanna t-nejmela. Issa, rigward il-mod kif ir-rata annwali ta' perċentwali huma kalkulati fil-kreditu tal-konsumatur fid-direttiva. Speċjalment meta niġu għal self ta' munita barranija u ċertu rati l-APR huwa żvijanti għaliex dan l-APR huwa ikkalkulat fuq eh, bażi eh, reċenti. U dan għandu xaqsab ma' perdi ta', stabilità relattiva u daħna kena l-istess problema. Fid-direttiva CAB fej aħna isna proposta fej il-konsumatur irrit jiġi informat billi jagħti numri assoluti ta' ħlas ta' kull xar ġiri ħlas bin-nifs permezz ta' kuntratt speċifiku. Jiena nistana naqasa biex idżel istorbju fuq wara. Jekk ġobkom, min qiegħed wara jagħmel istorbju. Ġifiri l-APR huwa kalkulat billi natu um, installments fi xar, nirħassu bin-nits. Minimu fuq iċifra massima li tkun konsekwenza ta' kutra speċifiku. U din iċ-ċifra tista' servi bħala limitu massimu biex ikun trasparenti bisih għal konsumatur xista jkun il-las ta' kull xar ma ta' tħallas bin-nifs meta mqabbel ma' ħlas eh, mal-kontrat. Iġbiex xort għandek kontrat imma dan ikun trasparenti tal-mod illi dan jitqis bħala konsekwenza pratika ta' din il-konsekwenza speċifika u aħna nħossu li dan għandu jkun titjib ċar. u għalek dawn l-emendi ser isiru. Għalek l-APR, imot kif l-APR u għakalkulat għandu jimbidel u jirtu kunem lazmin nifs um, li nata bħala alternativa l-konsumatur li jista jservi bħala uh, limitu massimu u fl-istess waqt u il-fornituri tal-kreditu ikunu jistaw joffru so jkunu jistaw jdeċidu xta jkun l-ammont massimu skont it-tibdiliet li jistgħu jinqalgħu minħabba l-munita barranija jew varjazzjonijiet ta' dawn. Grazzi. Thank you, Mr. Smith, please. Grazzi. Sur Smith, grazzi. Dan huwa dak li għasab Sur de Boker huwa jixtieq jingrazzjak tal-bozzar jifhem il-problema. L-unika dokument disponibli huwa studju li għanna f'jannar 2012 u il-linja Departiment ta' Polin Politika A. Hija konċiża ma' interessanti. Aħna ma nix namlu referenza għal din l-opinjoni ta' xi aspetti illi treġġew trattati f'dan l-istudju Dan huwa interessanti flimko, imma d-dessur debakka jaħseb illi nistgħu nużaw xħut minn dawn l-aspetti tal-istudju fl-opinjoni tagħna ta' Ekon nistaw ukoll nistimilaw iktar eh, riċerka dwar it-twettiq tal-CCD u il-konsekwenzi tiegħu. Hemm xi dawn huma xi wħud mill-kwistjonijiet li jixtieq illi jsibu tweġiba lihom. L-ewwel net, is-CCD, x'inhi spejża tal-CCD? Dan huwa rifless fil- spiża tal-konsumatur, it-tieni ħaġa, is-CCCI e standard European Consumer Information Sheet dan huwa sal għal iktar um, għajmin ta' koxjenza u għarfin għal-konsumatur u xinu ma l-effetti fuq dan CCDU. Mm. Hemm xi tħassib minħat rapporter hemm suġġerimenti illi Eh, kreditu jista' biss jasat sa' ħames snin imma dan mhuwiex aċċettabbli għal għandu jkun suġġett għan negozjati bejn il-konsumatur u l-istituzzjoni ta' kreditu. Kif ukoll għandu jwaqaf il- self ta' kull xar tal-as bin-nifs ma dan il-krifisser il-kreditu jkun eh, għabis għal minu senjur, specialment il-self ta' 75.000, għax dan huwa impossibli li wieħed iħallasom minn 5 snin. Eh, paragrafu 2 jimplika illi kredituri rrit ikun jaf minn qabel kif ir-rati ta' kambju ser jimbidlu skont eh, eh, situazzjoni sabiex wieħed ikun jista' jevalwa kemm huwa fidabli il kredituri ma dan huwa impossibbli. Ukoll xi problemi għaliex jekk il-kredit tal li ser jiġi juża d-dar tiegħu bħala kollateral kif se tiddaħħal fil-direttiva tal-ftemi tal-kreditu għal dak kemm xaqsam ma' proprjetà residenzjali. Tieni ħaġa mhuwiex sew mux illi inti t-diskrimina familji li tiexu fuq paga wahda. Ak per eżempju għandek ħafna familji li huma mamul minn ġenitur wieħed. Għad ah, dessu debakka jaseb li tfadar xie jisir fuq dan din la bost opinjoni u għadħarsu bil-ħerqa biex naħdmu ma'kom fil-ġimat li ġejjin. Grazzi. Għadċan fortunatli. Grazzi ħafna. Sfortunatamente rridu nieqfu diskussjonijiet nwaqfu d-diskussjonijiet l-iskadenza l-emendi Ija nar 12 ta' april, se nagħmel xie kommenti ktar tard, il-konsiderazzjoni tal-emendi ija nar 7 ta' meju. 12 ta' april l emendi Permettu li ngħidilkom ftit affarijiet. signora Kej, jiena naqbel miegħek fir-rigward il-periklu tal-rakkomendazzjoni numru 4 fuq paga waħda li di ma tippermettax li tlaħħaq ma dejn tad dar meta jkollok paga waħda, bajt impressjonat mill-każijiet li jena rajt bajnejja stess meta l-familji kienu ħarġu jipprotestaw fit-toroq ħatle, kienu ġon kaċija mid-dar għaliex ħadulhom id-dar minħabba li ma setgħux jifdu d-dejn bajt impressionat minn dan minn dak li rajt, iżda les niddiskuti ma'kom u forsi nsibu tridu qudiem. Fir rigward il terminu sur Schmidt nistgħu niddiskutu naqbel miegħek li hemm xi rakkomandazzjonijiet mill-istudji nistgħu ndaħluhom fl-opinjoni tagħna stess, iżda Sa ċertu mod kont qed nistenna n-rapporter li jitkellem dwar din ir-rekomendazzjoni mill-istudju. Aħna xorta nistgħu nagħmlu opinjoni jekk ma jkollniex abbozz ta' rapport li dallu mhux il-każ issa. Naqbel ukoll ma' Sur Gigold li l-kalkolu fir-rigward kif ir-rata ta' interess ta' l-imax tista' tiġi jusa bħala portanti ħafna u l-Kummissjoni għandha dmir li toħroġ bi studju propju fuq dan. Sfortunatament il-Kummissjoni Ewropea ser twassal dan l-studju is-sena d-dieħla biss. Il-laqa li jmiss hija l-ħamis 12 ta' April 2012 mid-9 ta' filgħodu sa' nofsija. Sinjura Kejjek, jogħġbok. Skużani, talba, aħna pala grupp żgħir għandna xogħol eh, fenomenali x'naħdmu dwarhom f'daw ġimgħa li ġejjin fil-ġimgħat li ġejjin u forsi għalhekk qed naġlu ma nistax nagħmlu eh, posponiment tal-iskadenza ġalla darba m'għandniex ir-rapport Ewlieni. Klim li lim il-mikrofonu mal president Okay, now it's a break and... Issa nieqfu sal-ħamsa ta' filaxija.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 um, quiet please, quiet please. Nitlobkom għas-silenzju, jekk jogħġobkom, għandna ħafna mistoqsijiet x'inres u għalhekk iktar ma nibdow minn l-aktar fis possibbli tant laħjar. Merħba lil kulħadd għandi xi formalitajiet li rrid nagħmel, ġifiri l-ewwel l-adozzjoni tal-aġenda, mhux qed nara m'hemm l-ebda avviżi tal-President, Mara dan kas, u għalhekk naddu minnu fi l-iskambju ta' femit dwar il-kriżi ekonomiku u soċjali fil-Greċja, fil trojko fil trojka mal-presidenti tal-Kumitati Ikon u Empl. Jiena fisem l-Ekon u Pervanx Beres fisem il-Kumitat tal-Impjiegi. Nilqa l-Oliren, viċi-president tal-Kummissjoni u Kommissarju għall affarijiet Ekonomiċi u Monetari u l-Euro, Jörg Asmussen, membru tal-Bord Eżekuttiv tal-Bank Centrali Ewropew, Paul Thompson, viċi direttur tal-Dipartiment Ewropew tal-Fond Monetarju Internazzjonali u kap ta' missjoni anke għal Greċja tal-IMF u Pervanġ Berens diġa semmejta. Din il-laqa tista' li forsi se tagħti viżjoni negattiva tal-Unjoni tal Ewropea. Aħna mhux hekk irridu nagħmlu trojka mhux hekk kienet l-intenzjoni tagħha iżda għalhekk ħadna din l-opportunità li nistiednu l trojka biex ikonna skambju pubbliku tal-femijiet mal-membri tal-kumitat biex bekk nikontribwixxu nittamaw biex ikun hemm kuxjenza pubblika u fema aħjar ta' x'inhuma l mirja u lenin għal programmi tal-ġustament tal greċja u forsi anke x'inhuma l-konsegwenzi ta' dan possibilment. Biex bekk ikun hemm iktar leġittimità demokratika ta' trojka. Il-ħin qed jafas ħafna u għalhekk nitlob l kelliema jitkellmu biss għal 10 minuti u mbagħad fil-sessjoni ta' mistoqsijiet u tweġibiet nkun istritti ħafna fuq il-membri. Għalhekk nittamel li kulħadd jirrispetta dan. L-ewwel nagħdi l-kelma lil Oliren, jekk jogħġbok. Thank you, Sharon. Grazzi, Sharon. Aziza Pervanx, membri onorevoli, signori. Grazzi ta' din l-opportunità biex ikun hemm skambju ta' fermijiet fuq il-Greċja. Jiena nixtieq nirringrazzjakom ukoll għall mistoqsijiet li tresqu minn qabel mill-gruppi politiċi Aħna batna il-tweġibiet tagħna bil-miktub konġunta ma' Jorg Osmussen fisem il-Bank Ċentrali Ewropew. Permettuli inżomm fil-qosor bħala introduzzjoni. Il-kriżi fil-Greċja hija sfida kbira għas soċjetà Griega u għalhekk ukoll l-Unjoni Ewropea. Hija wirt ta' snin sħaħ ta' politiki irresponsabbli U grazzi s solidarjetà Ewropea vetajna l-ar dizastri soċjali li se ta' ifeġġu. Iżda waċar li situazzjoni għada waħda diffiċli fil-Greċja, speċjalment għal dawk li huma l-aktar vulnerabli fis soċjetà Griega. Ix-xogħol tal-Kummissjoni u nazzarda ngħid ukoll ta' Trojka kollha qed tiffoka biex nkunu ta' assistenza għal Greċja biex isibu bilanċ u strutturar minn ġdid tal-ekonomija u tejbu l-opportunitajiet fuq medda medja ta' żmien għall impjegi u tkabbir. Ippermettu li nisħaq dawn l-affarijiet, l-impjegi u tkabbir. Dawn huma l-anijiet prinċipali tal-programm ta' riforma ekonomika għal Greċa. Wara l-izbilanċi gbar ħafna l-aġġustament meħtieġ ovvjament ser jiked il-ħin. Iżda xorta waħda ma nix ikonna xi illużjonijiet dwar il-fatt li la ser ikun hemm tkabbir u laqqas impjiegi ġodda mingħajr ma jkun hemm korrezzjoni tal-isbilanċi ekonomiċi. E niftakru li dan kollu beda, minn fejn beda dan kollu għala qegħdin hawn. Kieku m'għandniex dan ismih illum, kieku il-politiki tal-gvernijiet wieħed wara liħor tal-Greċja ma waslux għal sbilanċi makroekonomiċi problemi ta' kompetittività wkoll u deficit fiskali eċċessiv. Sixi ċifri, fl-2008 il-Greċja kellha deficit ta' 18% tal-GDP. Fl-2009 deficit fiskali ta' kważi 16% tal-GDP. Pala riżultat ta' dan, il-Greċja u forsi żona euro kollha kemmi kienet xifer ta' katastrofi sħiħa. Dan il-fatt u l-possibilità li jkun hemm falliment waslet biex il-Greċja titlob assistenza finanzjarja mill-imsieħba Ewropej u anke mill-IMF f'April tal-2010. Minn dak iż-żmien, wara talba mill-Greċja, il-Kummissjoni, il-Bank Ċentrali Ewropew u l-IMF flimkien bħala trojka taw assistenza l greċja biex l-ekonomija tal-Greċja terġa' tqum fuq saqajja u sostenibbli. Flimkien mal-IMF fiż-żona euro l-Istati membri impenjaw 260 biljun euro ta' finanzjament tal-Greċja. Il-settur privat jikkontribwixxu 100 biljun euro ieħor biex inaqsu l-investiment tagħhom 3.5 fil-mija bħala investiment ta' flus. Il-pis ta' dejn irrid jinżel minn 160% għal 116% sa' l-2020. U din l-opportunità ovvjament tittintuża tajjeb. Is-solidarjetà finanzjarja ta' bla preċedent qabel li nofret il-Greċja rrit impenn b'saħħtu mill-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali ta' zona euro sabiex bekk il-Greċja jkollha żmien u l-mezzi biex tagħmel tajjeb għal ħsara li kien hemm u biex il-problemi ekonomiċi jingħataw soluzzjoni jew duwa minn tal-inqas. Mhux ġust li nippuntaw subajna lejn il-problemi tal-Greċja l dawk li ġew jippruvaw jikorreġu l-iżbalji li kien hemm diġà u mhux torqħtija tagħhom. Membri onorevoli rridu narfu il-progress li ċeqda tagħmel u għalhekk il-Kummissjoni Ewropea għarfet fil-pubbliku li l-Greċja għamlet aġġustamenti fiskali kbar ħafna taħt ċirkostanzi verament diffiċli. F'kien f'rikonoxximent ta' dawn l-isfarzi li t-trorka baqgħet tappoġġa l-Greċja anke jekk il-miri fiskali għall-2010 u l-2011 ma intlaħqux bisħieħ kien rikonoxximent ta' dawn l-isforzi li l-Istati membri ta' zona euro xtaqu jizdidu u jestendu l-appoċ finanzjarju għal Greċa. Għadem l-sfidi, il-pass ta' riformi kurrenti u ta' ġustament jgħat il-bot mill-li jkun bizzejiet biex bekk il-finanzi pubbliċi tal-Greċa jkunu sostenibli, jew inkella biex inaqsu id-distak tarfin li hemm fil-pajjiż. Għalhekk qed fadal ħafna x'naqfu. Il-Task Force għal Greċa hija rizorsa provduta min naħa tal-Kummissjoni biex bekk l-awtoritajiet Grigi responsabbli jiġu mejjuna e kif qed jippruvaw jibnu Greċa li tkun responsabbli. Din tipprovdi assistenza teknika għall-amministrazzjonijiet pubbliċi mill-Stati membri ta' zona euro biex ikunu ta' assistenza għal Greċja biex jifaslu l-implementaw ir-riformi meħtieġa għal irkupru għaqli u b'saħħtu. l mira ta' dan għalina u li grazzi għal din najnuna il-Griga ħajkollhom taxxi aħjar ta' sistema iktar ġusta għal negozji u għall investiment biex iwassal għad kabbir sostenibli u it-kattir tal-impjegi. Il-programm qed jimmira biex ikun hemm ġustizzja soċjali. Per eżempju, naraw li hemm itnaqqis fir rigward il-pensjonijiet li ġew mirati għall iktar pensjonijiet għoljin fil-waqt li konna qegħdin iħarsu, kienu qegħdin iħarsu il dawk li huma l-aktar vulnerabbli. Kien hemm tnaqqis ukoll fil- benefiċċji għal kura tas-saħħa dan għandhom ikunu tajnuna għall-iktar ċittadin ordinarju fil-Greċja. Biex bekk ikun hemm progress u l-iktar ħaġa importanti hija ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa li hija kritika għall-ħidma tal-programm. Mhux bissa li dħul fiskali iżda anke biex ikun hemm ġustizzja soċjali u li l-programm jintlaqa tajjeb. Membri onorevoli, il-Greċja impenjat ruħa li timplementa l-programm ta' riforma ekonomika u għanna ntu għam l-opportunità li implementaw dan l-program. L-ewel programm L-ewwel programm għal Greċja jallimna talima importanti ħafna. Kellu żewġ djufijiet, waħda kienet il-kapaċità amministrattiva ħażina tal-amministrazzjoni Griega li ma permettix li jkun hemm riformi b'ċertu rigorozità u l-oħra, d-dufija l-oħra kienet in-nuqqas ta' għaqda politika li hija meħtieġa biex ikun hemm appoġġ tajjeb għal-riformi li huma meħtieġa. Għattini programm aħna qegħdin nallokaw l-assistenza kollha li nistgħu imwaslu għall-appoġġ tal-amministrazzjoni Griega biex issaħħaħ il-kapaċità tagħha. Iżda id-jufija l-oħra n-nuqqas ta' għaqda politika fil-waqt li ġiet imtejba dan l-aħħar tista' tiġi rkuprata bisħiħ grazzi għall-impenn tal-soċjetà Griega infusa. Għalhekk, sinjuri, kentejn tal-aħħar fuq l-appartenenza ta' dan il-programm l-ownership. Dan huwa programm ta' riforma ekonomika għal Greċja. U huwa programm li s-sitti hija l-Greċja. Il-Trojka enet fit tfassil ta' dan il-programm u Trojka kienet mejjuna mill-kredituri għalhekk il-Bank Ċentrali Ewropew, l-IMF u minħalla 16 indirettament qed jidju mitluba biex jagħmlu monitoraġġ tal-programm dawn l-żewġ entitajiet fisem il-minħalla 16 fuq programm li jinvolvi ħafna u ħafna flus. Ġifiri, trojka tal-Unjoni Ewropea bej l-IMF u l-ECB jista' jappoġġa jippermetti li l-affarijiet jimxu ħarir iżda fl-aħħar mill-aħħar huma l-Griegi li jridu jieħdu l-azzjoni biex iwasslu riformi fil-pajjiż u jirfaw ir-responsabilità għal dawn ir-riformi. Grazzi. Thank you very much and thank you for sticking to time. We'll... Grazzi ħafna. Grazzi tal-eżamiet mal-ħin. Issa ngħaddu l-kelma l-Jorg Azmussen nitlob biex eh, ħadd ma jqobbel wieqfa qudiem il-membri biex kulħadd ikun jista' jara l-panel biex bekk ma jkolli għalfejn keċċel il-ħadd. Grazzi, Sinjura President, membri onorevoli tal-Parlament Ewropew, huwa pjaċir għalija li hija hawn flimkien mal-kollegi tiegħi u ħbib, Oli u Paul. Naħseb li L-aġġustament ekonomiku tal-Greċja u l-implikazzjonijiet tas-soċjetà huma tawġieħ kbir, m'hemmx dubju ta' dan, iżda l-kwistjoni hija kif waslet il-Greċja f'sitwazzjoni bħal din. U x'inhija l-alternattiva issa? L-effett ewlieni tal-aġġustament jirrefletti il- illa tal-sbalanċi ekonomiċi li jakkumalaw unġemaw matul snin fil-Greċja Il-politika fiskali u ekonomika meċxija ħażin u riformi strutturali. Dawn il-politika qegħdin ixekklu s-sostenibilità tad-dejn pubbliku u ħalqu differenza kbira fil rigward il kompetitività Mhix il-programm ta' ġustament li qed joħloq il-deklin reċenti tal-GDP. Il-sitwazzjoni korrenti fl-ekonomija hija riflessjoni tal- differenza fl-output li kienem u li nġemat sa l-2009. Hemm alternattiva għal programm ta' ġustament kurrenti? Aħna nasbu li ma nistawx nejnu l-Greċja billi noħolqu stennijiet folos. Kienem talbit li kienu illużjoni għaliex il-Greċja laqas tista' taffaċċja il-diffikultajiet kbar li għaddejjem bħalissa diġà tilfet l-aċċess għas-suq u tista' tuża biss allokazzjoni ta' fondi fissi biex timxil qudiem pass wieħed biss il-qoddim fir-rigward stabilità ekonomika u sostenibilità li mbagħad ħajwaslu għal kabbir ekonomiku. Dan jitlob li jkun hemm perseveranza biex ikun hemm il-konsolidazzjoni fiskali fl-implementazzjoni tal-riformi strutturali biex bekk il-settur bankarju fil-Greċja u finanzjarju jerġequ fuq saqajh. Irridu najdu li diffikultajiet li għaddew minnhom il-Greċja kienu sostanzjali iżda tfadal biex jaraw xaqta tama u biex jirnexxu nafu li hemm sogri kbar ta' implementazzjoni l-operazzjoni ta' kambju ta' dejn mxit tajjeb u l-affarijiet imxew il-qoddim. Dan juri li l-sostenibilità mhix il-qoddim. L-istima tal-proporzjon tal-GDP tista' titwassal għal 116% sal-2020. Iżda da jiddependi fuq kundizzjoni waħda biss li l-Greċja timplementi biss ħieħ il-programm. Din id-dinamika tad-dejn huma eh, suscettibli ħafna l-nuqqasijiet u għalhekk il-konsolidazzjoni fiskali inqas liħ tal- tal-proċeduri u nkella reformi baxxi jistgħu jisarfu biss għal eh, nuqqas ta' tkabbir ekonomiku għalhekk djufija akbar għal sostenibilità tad-dejn. Issa ħansemmi l-aspetti l-għanin tal-programm, l-aġġustament fiskali, il-kisbiet ta' kompetittività u l-vantaġġi fiskali. Fuq l-aġġustament fiskali l-awtoritajiet gregi u l-poplu grek irridu narfulu narfulhom li jagħmlu aġġustament fiskali u kisbuh f'dawn l-aħħar sentejn. Minkejja reċessjoni il-deficit tal-gvern naqqas 6.5% tal-GDP sal mill-2009, iżda dan ifisser minn 16% għal 9%. Xorta waħda, id-daqs tal-gvern huwa kbir wisq meta ma mal-kapaċità tal-Greċja li tiġġenera u tiġbor id-dħul fiskali. Barra minn hekk il-kwalità tal-ġustament fiskali kienet imħalta minnaħa ir-riformi bdew jindirizzaw il-livell oli tad-dejn tal-pagi tal-Greċja u anki tal-impigi u minnaħa l-oħra l-aġustament fiskali sissa serraħ biss fuq zida tar-rati ta' taxxa u tnuqqas fin-nefqa. Progress fil-konsolidazzjoni fiskali tfisser li rrid ikun hemm riformi fiskali b'saħħithom biex bekk distak fiskali mill-2013 u 2014 jonqos sa 5% u dan ħajkun it-testa vera biex naraw kemm il-gvern ħajreġġi grazzi għal dan il-programm. Minajr ir-rieda tal-gvern li jfassal il-riformi strutturali u fiskali tan diffiċli din tkabbir ma nistax niksbuħ. Għalhekk nappella li klassi politika griga tmexxi l qudiem dawn ir-riforma billi tmur lin mill-interessi personali għaliex inkella il-massa kritika ta' riformi meħtieġa biex naqsu dan id-distak ta' distak fiskali fuq medda medja ta' żmien mhux se nerħuh. Semmejna wkoll il-punti dwar kif nistgħu niżguraw li l-pis ekonomiku jiġi mqassam b'mod ġust Il-riforma tal-amministrazzjoni tat-taxxa hija triq il qoddim Sissa ma kienx hemm riżultati, kienu disappuntanti u f'ħafna każijiet dawk li huma għonja fil-Greċja qed jikkontribwixxu mill-inqas għall-isforz konġunt, speċjalment minħabba l-evażjoni tat-taxxa. L-insaħħu l-amministrazzjoni ta' dħul u l-inġildu l-evażjoni tat-taxxa għalhekk huma kruċali, mhux biss huma meħtieġa biex iżidu dħul, iżda jistgħu jtejbu wkoll l-aċċettabilità soċjali tal-programm ta' ġustament. It-tieni fuq il-kompetittività. Kien hemm xi titjib fil-kompetittività taħt l-ewwel programm iżda kien hemm nuqqas meta qabel ma dak li huwa meħtieġ. Il-Grik, il-Greċja għad taffaċċa kompetittività, distakta ta' kompetittività meta mqabbel ma' l-imsieħba tagħha u dan minħabba l-implementazzjoni ta' riforma tal- suq ta' xogħol u riformi oħrajn. L-naqsu dan id-distak fil-waqt li tibqa fil-żona euro se tibqa titlob li jkun hemm iktar evalwazzjoni interna biex naraw kif jista' dan jinkiseb, kif nistaw innaqsu eh, il-qat fil-pajis. Hawnhekk l-azzjonijiet fis-settur privat u naqsu reġiditajiet fis-sistemi nazzjonali huma żewġ elementi l qoddim biex naċċeleraw l-evalwazzjoni interna fiħdan id żona euro. Jista' ma jkunux popolari, iżda m'hemm l-ebda triq oħra l-qoddim jekk irridu tassaw naħolqu sisin għal kompetitivita ġedda u tkabbir tal-impigi. Dan mhux biss l-unika qasam fejn hemm bżonn ta' azzjoni deċiżiva, ir-riformi tas-suq tax-xogħol iridu jkunu komplementati b'liberalizzazzjoni tas servizzi u l-prodotti, pereżempju fin-numru ta' professjonijiet differenti. Dan huwa l ingredient awlieni biex bekk immorru lil l-interessi personali f'dawn l-oqsma. Il-tielet punt li xtaqt nagħmel il-kapitalizzazzjoni minn ġdid tal-banek. Il-Greċja minnu fih tindirizza s-sitwazzjoni tas-settur bankarju. Pala konsegwenza tal-kambju tad-dejn ħafna banek fil-Greċja m'għandhomx kapital. Għalhekk kien hemm minqal il-Bank of Greece ħad tiġi kapitalizzata mill ġdid, irid ikun hemm kapital ieħor fil-suq u jrid ikun hemm kapitalizzazzjoni mill ġdid permezz tal-fondi ta' stabilta Grigi. Banek li mhumiex affidabli irridu jitħallew ifallu. Huwa kruċali li l-IMR ta' 5 biljuni li apparti mill-ewwel tal-allokazzjoni jintuża għall-ewwel inizjoni ta' kapital fil-Banek Griegi. L-allokazzjoni ġenerali għal kapitalizzazzjoni mill-ġdid hija 50 biljun euro fil-fatt L-istruttura tal-gvern tal-kapitalizzazzjoni mill-ġdid u l-proċess ta' riżoluzzjoni ser ikun imsaħħa. Nixtieq nagħlaq billi nagħti messaġġ ta' tama. Iva, il-medicina hija qarsa, iżda il-pazjent u serif għandu jfi u serifiq jekk ikompli mal-medicina. Jekk titoħarsa lejn l-esperjenzi tal-imoddi ta' ġustament fiskali u aġġustament tal-kompetittività f'pajjiżi Ewropej oħrajn, naraw li din mhix battalja mitlufa. Madanakollu prerekwiżit assolut għal suċċess hija appartenenza politika b'saħħitha il-poplu Grik mhux qed jagħmel riforma l-ekonomija tagħhom u l-istat tagħhom biex jissodisfaw it-trojka, mhux qed jagħmlu s-sagrifiċċji biex jissodisfaw pajjiż jew ieħor fiż-żona euro. Qegħdin jagħmlu dan il-proċess ta' aġġustament għat-tajjeb tagħhom stess. U għalhekk l-appartenenza massima politika għandha tiġi mistennija u hija xi ħaġa ewlenija. Grazzi. Grazzi ħafna u fl-ħar issa induru għal Paul Thompson għandek il-kelma. Grazzi ħafna, onorevoli membri tal-Parlament, grazzi tal tajtuni l-opportunità biex inkellimkom dwar e, trojka fil-Greċja. E, Nishtiq nibda b'komment qasir fuq l-ewwel programm. Waqt li fċerti oqsma importanti ix-xejra ġol Greċja u barra minna fuq il-progress li għamlet il-Greċja għamlet il-progress biex ikun hemm kontroll fuq il- fuq il-finanzi tagħha minn 15 għal minn 15 il-perċentwal li nofsa l-disa huwa titjib Fi żmien sentej diversi pajjiżi kienu għamlu ħafna eh, nuqqasijiet ta' tnaqqis fi spejjeż. U din biex l-ekonomija tasal għal 10%. Dan l-aġġustament kien eh, ifisser miżuri diffiċli illi kien jitlob ħafna sagrifiċi miċ-ċittadini Griegi. Allura nibdew namlu dan Ejja nibdew namlu danċar. Il-Greċja diġa għamlet ħafna fil-program taħħa, pero għadba għala twila xtame. Issa naddu għattini program. Jimma naqbilx ma dawk li jgħidu il-programmi ġdijtu huwa fuq l-austerita qed jiffoka ħafna fuq il-ħolqien tal-impjiegi u fuq it-kabbir u ħan iġi fuq dik iktar tard. Imma ħan nitkellem fuq il-parti fiskali tal-programm. il deficit ta' kważi 10% ta' gdp u id-dejn għali għadu għoli il-pożizzjoni fiskali tal-Greċja huwa prekarju ħafna. L-ebda pajjiż ma' ma kellu dan it-tip ta' tkabbir sostenibli b'dan it-tip ta' dejn. Allura li naqsu l spejjes għandhom ikun għandu jkun l-oġġettiv prinċipali tagħna u ma naqbix ma dawk li ma baqax eh, raġuni biex nżidu t-taxxa jew illi namlu tnaqqis ukoll fil-pensjonijiet eċetera. Biex namlu eh, progress biex fil-Greċja, il-Greċja titwetta eh, riformi strutturali. Dan ifisser fuq kollox il-Greċja tagħmel progress biex tevita biex ma jkunx hemm min jevita t-taxxa jien naħseb dan huwa importanti għall aċċettabilità tal-programm e, fil-medda ta' żmien tul. Is-self-employed li huma e, li huma pjuttost sejrin tajjeb iridu jagħtu semhom. U dak li jana sissa u naħseb hemm riskju li l-programm jista' jfalli jekk aħna ma nagħmlux aħjar hawnhekk f'dan il-qasam u nista' ngħid ukoll li ma narax kif ma narax kif il-Greċja tista' ikolla l-appoġġ soċjali fost iċ-ċittadini u tirrestawra il-problemi fiskali tagħha il-problem finanzjari tagħha jekk sakemm ma tkunx sabet soluzzjoni għal problem fiskali tagħha. U irrid tkun hemm means testing ta' social transfers jekk taraw iż-żieda fid-deficit huwa żewġ terzi ta', ta din iż-żieda kien f'diversi social transfers, trasferimenti soċjali. U dan jiġi nofs il-spiża totali. Allura, hemm il-rieda kbira il trasferimenti soċjali ikun immirati li dawk li għandhom bżonnhom. Ovvjament dan irid isir eh, b'mod responsabbli soċjalment. F'dak li għandu xaqsam ma irrid tkun hemm ukoll riforma strutturali fis-settur ta' pubbliku li nnaqsu innaqsu ħaddiema fis-settur pubbliku il-ħaddiema fil-gvern huma enormi fin-numru tagħhom jridu jonqsu. U eh, irridu jifmu li mhux bil-fors eh, tkun il-titolmentar eh, ta' mhux bil-fors tkun impjegat tal-gvern. Fis-settur tal-gvern, fis-settur tas-saħħa pereżempju diġà hemm diversi riformi għaddejjin. Allura biex nwieġeb għal xi mistoqsijiet li diġà u rejtu għadba ħafna riformi diffiċli għal Greċja u wieħed irid jistenna li jkun hemm resistenza kbira allura s-suċċess mhuwiex garantit fil-Greċja. Il-ħaġa il li meta naraw il-Greċja f'daw l-aħħar sentejn kif imxiet u trek rekord tagħhom nikkonkludi li l-awtoritajiet mhux se jirnexxielhom. Allura nixtieq indur issa l-kwistjoni ta' tkabbir ekonomiku. X'qed jagħmel programm biex it pruna it-tkabbir ekonomiku il-programm tal-2011 ma materializzax, specialment minħabba aħna ma wasalniex fil-massa kritika ta' riformi strutturali li bdew jittrasformaw kompletament il-klima. U dawn huma l-aktar punti eh, l-iktar importanti li għandhom li għandhom il-gvern biex jagħmlu riforma għall-ekonomija. Allura l-mistoqsija dwar jekk il-programm ta' investiment pubbliku jgħinx u jisprunax eh, il-riformi u l-irkupru, eh, ovvjament il-gvern jista' jgħin billi iżid l-investiment fil-istruttura fl-infrastruttura tan-netwerk u hemm il-flus għalija u għalhekk il-programm qed jiffoka fuq privatizzazzjoni biex wieħed jassigura ruħu minn investimenti mill-privat fin-network fl-infrastrutturi tan-network. Anka fondi ta' privatizzazzjoni mill-privat jistaw jintużaw għal proġetti governattivi il-programm għandu miri ambizzjużi għal privatizzazzjoni u jekk jekk ikun hemm xi punti li ma jiġix rispettat dan ħajiftaħ ħofra eh, matul il-programm. Allura, x'qed jagħmel programm biex jixpruna il-ħolqien tal-impjiegi u l-investimenti. Aħna nistmaw li hemm madwar 15% eh, bħala vojt ekonomiku kif jissemma Mr. Eh, Rasmussen, ikun hemm bżonn ta' devalwazzjoni interna. Il-mira importanti ta' riforma huwa fis-suq ta' xogħol tal-impjiegi biex ikun hemm iktar proattività u fl entrapriżi Dan huwa importanti biex nassiguraw illi tweġiba tal-output biex wieħed jassigura illi fi żmien sena u sentej, sena u nofs, ikun hemm espansjoni wkoll fl-esportazzjoni. Imma dawn ir-riformi fl impiegi mhux biżejjed. U hawnhekk jiena żgur naqbel ma dawk il jgħidu li l-programm ifalli jekk il-primary challenge ta', ta aġġustament fis aġustament aġġustament s salari ġifiri l-Greċa namlu ifqar mill Irridu nagħmlu l-Greċja iktar produttiva biex aħna nilliberaw il-potenzjal li hemm fil-Greċja u li hemm preżenti fl-ekonomija Griega u l-programm u wkoll ħafna miżuri biex nagħmlu dan. Wieħed huwa biex nassiguraw il-liberalizzazzjoni ta' suq tal-prodotti <clears throat> u da jassigura li jkun hemm li tkun hemm tnaqqis fil-salarju li daw jiġu attwati fil-fatt u jkun hemm il-kupru bikri. Dawn huma miżuri biex titnaqqas jitnaqqas ir-retteb, il-burokrazija, titnaqqas il-burokrazija, titnaqqas il-korruzzjoni u tiżdiet is-sistema ġudizzjarja. Il-programm jgħin biex itejjeb il-produttività u jirristawra il-tkabbir waqt l-autoritajiet u mampenjati biex jannu riformi f'dawn il-oqsma, għatem oqsma oħra illi jedin barra mill-pilastru tal-programm u għal darboħra. Dan ħajku ħajfaċċa eh, ostakli minn min għandu interessi moħbija għal darboħra memx mem lebda program uniku għax daw il-miżuri kollha din fil-programm. Fil-qosor nixtieq nitkellem fuq l-analiżi ta' sostenibilità f'dak li għandu xaqsam ma ma 116% e- ta' tnaqqis ta' d-dejn ma tanċem l-lok ta' ta' ċaqliq fiskali. U għalhekk aħna għedna li l-programm is-sostenibilità juri ċertu ċertu riski u l-Greċja trid timplementa dan il-programm kollu kemmu. Grazzi ħafna. Merci beaucoup, merci d'avoir euh, euh, respecté vous aussi euh, votre temps. Grazzi ħafna Notre rencontre qui est la partie euh, question. Grazzi ħafna tal-li mal-ħin u issa nibdew is-sessjoni mistoqsija u tweġiba. Kif diġa smajtu, aħna t-nej ma tanċanna ċans u rridu nżommu ma l-iskadenza li għanna, allura nkun grata ħafna li jek tistgħu tirrispettaw dan. Allura ħan nibdew l-ewwel round ta' mistoqsijiet erba' kelliema kjoġobkom u nixtieq til kelma l-ewwel li Jean Paul għal żewġ minuti. Grazzi ħafna għal ħafna xirin ta' snien l-ispiża pubblika tal-Greċja marret il fuq u allura kien hemm ħafna dejn b'mod drammatiku u l-gvernijiet ma kinux kapaċi eh, iħallsu dan id-dejn u allura issa qiegħda l-Greċja tinsab fis-sitwazzjoni li qed issa li noqgħod nispjega kif ni is-sitwazzjoni għax jafa. Mela tliet mistoqsijiet waħda l-kull kellim għassur sur Azmusin. fuq il-kuntat li ma tanċuwa is-soltu. Nirringrazzjaħ ta' dan, nixtieq jgħidilna kif qed jivvaluta il-possibilità tal-Greċja b'mod prattiku illi titrasforma ila nifissa b'mod biżejjed u li tsir kompetitiva għal darboħra u li jkun hemm tkabbir u li tnaqqas id-dejn. Xiġri jekk ifalli l-programm, xiġri mill-Greki u fl-elezzjonijiet li ġejjin ma jkunx hemm maġġoranza li l-partit kritiku li fl-aħħar jħoss li jista' jimpenja ruħu għal daw il-programmi. U l sur Thompson għandha mistoqsija nixtieq nkun naf jekk it-trojka għandix il-mezzi u l-setat biex tgħin il-Greċja f'dan il-ħidma u x'inhu il-livell governattiv tal-interlokuturi. Inti xtara ma' min titkellem eh, ma' fit-trojka u l-surren nixtieq insaqsi jekk il-Greċa jxeda tkun ta' ostaklu edha teddet l-Eurozone u nixtieq inkun naf għaliex qed tiddedikaw daqshekk enerġija biex tippruvaw tneħħu proposta għaliex ma tistax tagħti E, protezzjoni legali dawk il-pajjiż li qegħdin f'diffikultajiet biex biex forsi fil-futur qarib ikollna sistema li permezz tagħha inkunu nistgħu nkunu nafu minn qabel daw is-sitwazzjoni serji li Greċja dejja minna issa nixtieq inkun naf illi jekk jistax konna mod kif is-swieq ikunu jafu situazzjonijiet li jistat membru jkun jinsab għaddej fija. Dija kwistjoni biex kwistjoni biex nejnu pajjiż biex irkupra, grazzi. Grazzi, Signora Cher, it-tlet komponenti ta' trojka qed iġġaluni naħseb fuq il-parabola eh, ċiniża ta' tliet ċadini. U qed nitkellem fuq id-devalwazzjoni minaħa tal-awtoritajiet Grigi f'dak li għandu x'jaqsam ma' salarji eh, u benefiċċji soċjali. Kien hemm l-inflazzjoni zdiedet permezz ta' taxxi li zdiedu kif ukoll l-għolit fir-rata tal-VAT. U allura din waslet biex kunem hemm eh, eh, id-demand interna. L-ekonomija griga qiegħda f'reċessjoni u kneti u fit-tmiem dis-sena akkumulaw ikkomla 22% tal-GDP li allura għazzit automatikament id-dejn Grek. Meta nisimgħu it-trojka jitkellmu it-trojka jisanda dubi fuq l-effettività tal-proposti tal tagħhom stess. Qed nitkellmu fuq riċessjoni li qed qed tikkawża affarijiet li ma konniex sibna l-jom minn qabel. Din il-kompetittività se twassal għal iktar eh, eh, dejn a proporzjon mal-GDP fil-futur qarib dan mux se jkun ta' li jahna naqsu salari mux se jkun bizzejt biex niproteġu l-impiegi. Jekk inti terġa ġib il-Greċa l-ura f'kifej suppost, inti tittaħdem fuq konsolidazzjoni fiskali, il-konsolidità fiskali hija importanti ħafna meta nqablu ma' punti oħra taqbel mal-istqarrija tal-kap tal-Eurogroup. Grazzi ħafna. Issa l-EPP George Bach. Grazzi ħafna, President. Bħala membru tal-Komitat tal-Affarijiet Soċjali, tkellimna fuq tifdil u finanzi, imma smajna ftit ħafna fuq l-impjiegi. Issa, aħna innegozjajna is-six-pack, aħna realizzajna li fil-fazi li jmissa jkun hemm xi diffikultajiet għax dan ma jfissirx li ħaj jikkorrespondi ma' situazzjoni diffiċli nixtieq nirrepeti illi kien pjuttost tard kien fjannata dis-sena illi aħna bdejna nitkellmu fuq tkabbir u kompetitività u impjiegi. U allura n-nies tilfu fiduċja f'dil proċedura kollha kemm qed jippruvaw jiksbu fiduċja lura fis-swieq imma imma tlifna l-fiduċja taż-żgħażagħ mod partikolari u jiddispeċini ngħid li r-rata għolja ta' nuqqas tampjiegi fost iż-żgħażagħ ukoll għet iġġelom ma jkollhomx fiduċja iżjed. Is-sitwazzjoni fi Greċja jgħal koll waħda diżastruża u l-Parlament kifet kienet iħares lej diversi miżuri u verament tilef il-tama fost iż-żazax u il baxur wara e, il-proposti inizjali kienu saru u il-Kummissjoni issa marret fit tmien pajjiżi li jinkludu il-Greċja u nixtieq nkun naf xħat għamil eh, dwar dan il-rapport nistaw namlu fuq meta ta' żmien qasira xaħna m'għandniex biżejjed żmien. Kif nistaw intejbu it-kabbir li permezz tiegħu l-infrastruttura tkun tista' tiġi tiġbet lejja investimenti, eccetera. U mbagħad fuq dwar iż-żgħażagħ għal iktar impjiegi daw huma neċessarji għax qed naraw eh, ħafna e, nies li qed ħallu l-Greċja fuq proporzjonijiet drammatiċi. Grazzi. Grazzi l-aħħar kelli f'dar round għal kumitat ta' impjiegi is-Sinjura Savana Rabti. Grazzi ċer. Nixtieq natikom merħba, Sinjuri fiħdan dan il-komitat, dan huwa euro li qed nurik, imma fija żewġ faċċati, hemm in-numru fuq naħa u mbagħad fuq in-naħa l-oħra għandna l-bnedmin. u storita u tnaqqisijiet u fuq in-naħa l-oħra tal-munita għandna l impiegi Sissa, konna din nitkellmu u naġixxu nipproponu soluzzjonijiet biss dwar tnaqqisijiet u awtorità. Maħniex qegħdin nieħdu l-ħaddiema qoddiemna. Il-Ministru Grieg tal-Impjegi l-bieraħ tagħna figur oħra. 4000 ruħ li jaħdmu mhux qed jitħallsu għax daw qed jaħdmu f'SMI f'dan SMIs li jinsabu eh, f'diżastru bħala sitwazzjoni. U l-ispetturi tal-impjeg il-biraħ ipproduċew rapport għal x'ħajġri eh, fl-2012 qed dat bassir u qed jitkellmu fuq kondizjoni ta' xogħol ħajmorru għall-lar, impjiegi full-time ħajtnaqsu fil-mija u għandek ukoll kontratti ta' part-time li irdupjaw għal darboħra għedin jiddikjaraw illi l-impjiegi fost iż-żaza speċjalment l-impjiegi qegħdin jolew għal x'nin nkun naf x'miżuri speċifiċi qegħdin jittieħdu biex nassiguraw ruħna li xi ħaġa ssir fuq dis-sitwazzjoni u hemm mistoqsija li impoġġilek. Kont qed titkellem fuq pazjent fil-bidu, tajt kont qed titkellem b'mod figurattiv fuq il-pazjent x'qed jagħmel it-tabib qed jagħti pakkett ta' miżuri ta' austerità. Issa aħna nkwitati fuq l-istess pilloli ta' austerità daw qed jingħataw l-Spanja u l-Portugal u l-pazjenti l-oħra. U meta nibdew nieħdu dan il-pilloli ta' austerità, flok ta' tmur qudiem, saħħithom qegħdin tmur qiegħda tmur lura nixtieq nikkommenta dwar nixtieq qed tikkommenta dwar dan. Grazzi tajt il-President issa erba' minuti kull wieħed għal kull membru ta' Trojka. Nibda bil-Viċi President Ren. Let me thank you for... Mela, nixtieq nirringrazzjak għal dan id-dibattitu sostantiv dan il-mistoqsijiet pertinenti ferm. Ser nibda mill-mistoqsija li kienet eh, mirata direttament lejja mis sur Gozes rigward il-kwistjoni ta' kapitlu 11 jew min ħajjirċivija fil-kontest tal-pakket ta' tnejn u r-riforma tal-gvernanza ekonomika. Ovvjament dan huwa marbut mal-kwistjoni tas-settur privat u l-involviment tiegħu u kif dan għandu jiġi organizzat u x'tip ta' strutturar tad-dejn. Jiena nifhem ir-raġunament u nifhem l-azzjonijiet tiegħek li huma marbuta bejn li inti tħares il- kontribwenti tat-taxxa u naqas il-biżijiet tagħhom iżda jiena rrid nisħaq illi kikona din is-sistema istituzzjonalizzata tas-involviment tas-settur privat bħala xaġa awtomatika jew semi awtomatika fil-leġiżlazzjoni se nkunu qegħdin ħamtuċna ma' sogru jew realtà propjament ta' niġġis minn stat sovran għal oħrajn. Palma rajna f'Ottubru 2010. Rigrazzi għal dil duvil mm, pjesa jiddaħħal mod stret ħafna għal azzjoni għal krizi minnaħat tal-istati membri. Grezzja huwa każ speċifiku u uniku illi saqna fuqu mill-Kummissjoni kif ukoll min-naħa tal-Kunsill Ewropew. U l-azzjonijiet tagħna juru biċ-ċar l-Greċja fil-fatt hija każ speċifiku u uniku. Għalhekk iddeċidina bażi volontarja fuq din l-operazzjoni ta' ristrutturar ta' dejn li jimplika 53.5% bħala valur net u illi naqas il-dejn b-100 biljun b'dejn tagħhom. Li għad l-ikbar eżerċizzju ta' ristrutturar ta' dejn fil-dinja, fil-storja ta' dinja. U jo kontribut kbir ħafna biex innaqsu id-dejn ta' Greċja. Sur Gibbons jirrifera għal kwistjoni ta' konsolidazzjoni u ta' tkapir fl nitana il-miżuri ta' tisħiħ fiskali ma jiminax il-miżuri ta' tisħiħ ta' tkabbir. Huwa minnu illi l-Grezja jaddeja minn kriżi kbira li kija kompetittività, produttivita baxxa u izbilanċi kbar esterni. Speċjalment meta nqisu l kriżi fiskali bil-bilanċi mm, kbar. Il-Greċja trid tagħmel ħafna xogħol miż-żewġ naħat, din hija meħtieġa ħafna. U għalhekk il-programm ġie mfassel tal-imot li ser jiffoka fuq il-konsolidazzjoni fiskali kif ukoll il-miżuri li jsaħħu tkabbi. Sabiex eh, nappoġġaw il-Grezja fl-għanijiet tagħha biex intejbu l-iskabir ekonomiku, il-Kommissjoni għamlet task force Feħna għedin qegħdin fil-proċess illi nespandu l-operazzjonijiet tagħha u dawn essenzjalment qegħdin iserħu fuq għajnuna teknika li huma lija l-arfin espert tal-stati membri kif ukoll il-membri tal-OECD u situazzjoni oħrajn u l-għanijiet eh, miri u l għanijiet huma ġrida kontra l-vażjoni tat-taxxa mhux biss li importanti biex wieħed jiġbor id-dħul tat-taxxa iżda biex jisaħħu il-ġustizzja soċjali tal-programm u bl-istess mod għal dak li hija ntejbu l-amministrazzjoni finanzjarja fi Greċja biex innaqsu pereżempju il-burokrazija u insaħħu u ntejbu l-ambjent kummerċali biex dan iwassal aktar għal tkabbir u kompetitività għaliex din kienet waħda mill-punti dajfin tal-ekonomija griga mill-lat sostenibli, mill-lat tal-kabir sostenibli. Grazzi is-Sur Jorg Ambersen għall-erba minuti. Sur Azmussen. Grazzi. Sur Gozes eh, it jistaqsi fuq kif tista tikber il-Greċja l darboħra jekk naħsbu li tistax. Iva, nejdu Iva hemm ċans li programm jista' jaħdem. Hemm sikurtà? Le. Ħadd ma jista' jitbiċċert. Dan il-programm jista' jaħdem biss jekk jiġi mwettaq 100% tul il perjodu kollu kemmu. U dan huwa biss possibbli jekk hemm eh, eh, eżempju ta' sieda ċara tal-programm minnaħat tal-amministrazzjoni Griga. Dan huwa biss il-kass li bħet eh, eh, jisaj qabbel il-kass ta' Greċja ma' dik ta' Portugal u l-Irlanda fej kien hemm appoġġ politiku ċar li riformi neċessarji fi żewġ pajjiżi jsiru ġifieri dan huwa meħtieġ sa' barra. Jekk ikun il-każ, jekk ix-xenarju ta' bażi għal-dinja għal eh, kelma ekonomija realistika, mela nistennew illi it-kabir fil-2013 jibqa fuq l-istess livell ma jiċċaqlax, imbagħad isir isarraf kabir pożittiv mill bit sal-2014. Issa, inti qed xiġri jekk ma tirnexxix il-programm, Sina nippreferi li fil-bidu tal-programm nippruvaw nifukaw fuq xiġri jekk naħtaħdem program A, jekk għanqodu naħdmu plan B, pjan C, pjan D, mela ħankunu għadin waqgħu mill-ewwel pjan A. Issa dwar mistoqsijiet. Il-programm qed iqis bidla fil-mod kif domanda hija ġenerata ġewwa Greċja. Qabel kellna ehm, kellna distak ta' output pozittiv u dan il-programm issa qed jiffoka aktar fuq il tkabbira bażat fuq l-esportazzjonijiet. Intom staqsejtuni jekk naqbilx ma dak li qal Sur Juncker li aħna nabżon taħlita tal tisħiħ fiskali u impetus ta' tkabira kif tista' ma naqbilx miegħu. ma nixtieq ngħidu naf l-istorjon ker jaf dan il-programm kellu żewġ pilastru minn dejjem kien hekk it-tisħib fiskali kif ukoll il-titjib fil-kompetitività u b'mod il-mod qed itejjeb it-tkabbir u il-tiżid ix-xogħol. it-tielet u rebba mistoqsijiet kienu l-iktar dwar is-suq tax-xogħol u li fuq żmien qasir dan e, jonqos, dan jiċkien. Aħna nittamaw illi stabilizzar sista jisseħ fl-2013 u li li e, li l-qatt jista' jinżel mill-2014. Rridu ngħidu kif inhi, il-ftisih fiskali meħtieġ fuq żmien qasir huwa negattiv meta niġu għad kabbi. Musa krent kabbi. Dawn narawhom fil-programmi ta' aġġustamenti ekonomiċi u fiskali madwar id-dinja. Ma ħeċin l-alternattiva, jekk inti għandek, tant għandek dejn illi mhuwiex sostenibbli l investituri u swieq, mela b'ximot t-konsolida għax inkella qatt muħat terġa tikseb il-fiduċa tal-parteċipanti tas swieq investituri. U ma tistax tikber inkella. Fri fuq żmien qasir għandek impatt negattiv fuq tkabir ma bad fuq żmien medju ir-riformi ser eh, isarfu f'suċċess. Issu Thompson, grazzi. Fuq, nixiq nejt fuq trojka li dawn jitaqaw mal-ministru anzjan tal-finanzi eh, eh, fil-Greċja u aħna naħdmu fuq presenza teknika. Ma taddix ġibma f'pratikament fejn ma jkonix esperti ġewwa l-Greċja li qed ma esperti Grigi u li qegħdin iduru kwistjoni tekniċi fer biex tisaħħu l-istituzzjonijiet pereżempju. U dan iwassani għal punt wieħed fejn jekk inħarsu lura fejn stajna morna ħjar, il-kol naqblu li fit-trojka il-kapaċità amministrattiva biex nimplementaw ir-riformi hija inqas minn dak li stennejna u aħna irridu niblu din il-kapacità u saffratant irridu niprioritizzaw ir-riformi aħjar. Din waħda mill-affarijiet irrid tista' tara fil-programm ġdid issa. Nifmu, il-Greċja għaddejja minn proċess diffiċli fem. Ma ejja nara għalat pozittiv. Dan qed isir minn fatt li Greċja qed jirċievi mill-msieħba Ewropej, stati membri, mill-ECB, mill-IMF għajnuna fuq skala illi jaqbess sew dak li ħna nagħmlu ta' ċirkostanzi normali. Fuq skala eċċezzjonali li ma bħala f'kemm ta' ammont kif ukoll ta' tul. U minkejja dan xorta waħda ovvjament iridu jgħaddu minn dan l-aġġustament Eh, eh, li huwa ibes rridu jibatu biex jaddu minn din dan it-tibdil. Minkejja li għandhom dan din il-għajnuna eh, biex jaqaw fuqa, ġifiri dan juri biċarri li ma jistaw jamlu xejn ħlif jaddu minna l-Grigi memx tamel. U l-ammont tela 60 mill-2009 imma mbagħad tela 40 fil-żona euro. Il-palga minima tal-Greċja hija ta' xi 50% il fuq minn Portugal u xi 20% il fuq minn Spanja u xi ħames darbit aktar minn ehm, il-Balkani u l-Rumanija u l-Bulgarija. Kiek aħna nerġa' u nqarbu paga minima mal-kapacità tal-imprizi hija essenzjali biex dawn ikunu jistgħu jassorbu iktar zaza biex ikunu nistgħu um, din il kwistjoni li hija fuq livell veru baxx għallu ta' qat eh, ta' nuqqas ta' xogħol fost iż-żgħażagħ. Aħna hawnhekk qed nippruvaw nallokaw riżorsi b'mod iktar produttiv li, niftħu u eh, nikxfu il-potenzjal tal-Grig riski eh, f'qarbija tal-Ewropa. Il-programm huwa mimli minn dawn il-miżuri. Kif taħsbu li hemm xaġa niesa mela nistidinkom jekk tasbu li hemm xaġa mhux tiġi interizzata, nitkabkom biex biex issammuha. Għax aħna ħossu li dan il-programm jindirissa dawn il-kwistjonijiet kollha. Mela naddu għattini sensila ta' mistoqsijiet u għanna minuta għal kull kellim Nibdew bil-komitat ikon Alde Feldros Inakakis. Grazzi. Il-Sur Thompson u kol tkellem dwar il-bidla li se tisseħ. Imma ħafna minn dan sar fis-settur privat kien hemm taxxi ġodda li ġew introdotti li mhux qegħdin jaħdmu għalissa kif qed kienet jgħid is-settur pubbliku hemm min qed joħroġ bil-pensjoni kmini ta' 50 sena Abbażi ta' rekomendazzjonijiet minn ħata trojka. U xorta hemm min fil-settur pubbliku qed jiġi impjegat. Il tisib sproporzjonat ta' settur privat u n-nuqqas ta' ħlas eh, ta' dan is-settur eh, minħabba minn saġvira xel obligi tal-istat mux għetiġu spentati, dawn jammontaw 2% tal-GDP. U dan qed jaggrava il-qat kbir, issa qegħdin nitilfu 20,000 ta' xogħol kompetittiv. Eh, nistgħu namlu progress għaż żewġ partiti qegħdin jakkużaw xulxin tal-li Em dan in qed iqabbad nies ġodda fil-settur pubbliku wkoll u x'inhi twaġiba tiegħek. Sinjura Lambert, grazzi, kienet interessanti ħafna li nisimgħu dak li ntqal dwar il-sistema ta' kapaċità li xuħut minna għandna tħassib tagħna dwar il-fondi li huma disponibbli għal Greċja f'termini ta' żvilupp dwar jekk hemmx biżejjed kapaċità ta' assor ta' assorbanza. Smajna ħafna dwar dan, smajna ħafna dwar tkabbi, dwar ix-xogħol. Kif ħanaraw illi dan il- tkabbir u għamim li xol. Se jkollok tkabbir, ma se ma jkollok xaqsa ma, zida fil-xol, fil-impjegi. fil xol fil impiegi fil Ġifiri minn responsabli għal dan kollu, min kif nistgħu nużaw dan iżvilupp ta' impjiegi biex naraw li aħna qegħdin nużaw iktar problemi pal per eżempju buma l-svilup fil-enerġija li tiġġedded biex innaqsu l-importazzjonijiet tal-fuel u kol dwar il-settur privat, jekk aħna ser nippruvaw nrażnu suq privat, mela ċertu Eh, xejra fi stati membri illi ħalsu it-taxxi kollha suppost ħalsu ma tantx jaċta barra minn hawn, ġifiex jista' jseħħ dan il rigward Grazzi tassew, issa għalli sijar u li kon. Swindon. Grazzi. Dwar il-fondi li li jirġgħu jiristawraw l-istabilta fis-settur finanzjarja naf li kien hemm miljoni ta' uri li tres u li fil-ċas u biex eh, jikopru dejn eh, tal-gvern u nafu li self tal-banek għal ċertu ekonomija reali eh, din kienet essenzjali għat kabir. Naf li l-SMEs u ma liktar dawk li jisprunaw it-kabir izdaw liktar vulnerabli fl-istess waqt. Ġifiri, dan il-regolament il-ġodda tal-Bazel 3 tal dawk li huma ħtiġijiet tal-kapital forsi tista' taħdem talabora fuq x'miżuri qegħdin jiddaħlu u x'qegħdin jisir biex il smes ma jmorrux minn taħt qed tippruvaw bilanċaw il-kontijiet taħħom. Grazzi tassew issa mill-grupp tal-Aldi minn pjek is signora Nadja Hirsch. Grazzi aħna diġa smajna dwar il-qad fost iż-żgħażagħ problema kbira fil-Greċja ta' xi 50%. U dan hija ġenerazzjoni sieħa li mhux qed jiġi edukat, jekk mhux qed jiġi qed ikun mhux qed jingħata xogħol, dan ħajspiċċa bla xogħol għal xi sena. Jekk inti jirnexxilek trażan il-problemi l-oħra kollha, xorta din ħad tkun problema li ħad tibqa' hemmhekk fuq l-xkaffa. Il-kwistjoni tqajmet dwar l-SMEs, dwar dawk li jeħtiġu appoġġ l-iktar u fuq livell Ewropew aħna għandna fondi li jistgħu joffru appoġġ għall-SMEs, iżda dan ifisser li ħajkonna ndaħlu l-konfidanzjament hawnhekk. Irviri sa fejn inti tista' tara ċertu possibiltajiet. Dan huwa mod kif wieħed jista' jitratta l-kwistjoni biex ma jkonniex ġenerazzjoni mitlufa ta' żgħażagħ Grazzi għal ħodor għalli kon Philip Lamberts. President, Signora Cher, aħna kenna il- kap tal-OECD li qal li tnaqqis ta' rekonoxximent sentaj li l-Greċja kien falla ħabba kien hemm nuqqas ristrutturar ta' dejn li kien u dan kien il-dnub oriġinali ta' Trojka fil-Greċja kienet l-ikbar ir-responsabilità tal-awtoritajiet Ewropej kif ukoll l-awtoritajiet ta' Trojka. Meta qed nisimek illum jiena isniħat l-impressjoni li aħna erġajna qbadna triq fej aħna qegħdin niċdu il-realtà. Inti qed l-ICB li tilli eh, eh, dawn daw eh, rwol kbir hawnhekk f'dik li dak li kien ċiċħid ta' realtà. Hawnhekk mhux qed nara xi pjan ġdid. Sur Thomson, jien naħseb li inti <laughs> għamilt sottovalwazzjoni unek kbira. Eh, inti qed mhux biss hija poten, potenzjal għallat negattiv illi dan ifalli. Eh, imma ma tantx jidher li ser jirnexxi, dinna tittejdilna x'tagħmel inti bħala pjan B biex kuħet jista' jaqafu għalih jekk eh, u jdur għalih jekk ma jkollux ma jkunx irnexxa l-ewwel pjan. Il kredibilità inti kif, kif rajna fl storja ma tantx inti tajab biex tiġi biex tbassar, jiġifieri ma tantx tina tort jekk aħna mhux qed nafdawk. Is-sur Oli Ren. Grazzi, nixtieq nixtieq nitkellem dwar il-kapitalizzazzjoni tal-banek. Di din kien dem kien priorità għal program. Ija biss eh, fuq din tip ta' stabilità illi il-banek jista' wet u xol ta' li kreditu l-ekonomija reali speċjalment għall-SMEs u għall-DR. Issa, minn bidu tal-programm, dawn il-miżuri eccezzjonali li adattaw l-SB eh, raw illi Is-sistema bankarja tal-Greċja kellha biżiet likwidità waqt li l-ewwel programm. Iħadan 10 biljun euro ta' risorsi ta' rikapitalizzazzjoni tal-banek dan issa tella għal 50 biljun euro fil-programm preżenti. Issa dan għandu biżejjed biex naraw li l-banek ikunu kapitalizzati li nistgħu nilqgħu ir-reċessjoni u li nkunu nistaw nikzbu kol l-anijiet eh, tal-telf ma jkunx hemm prestazzjoni tajba. U partijek għanna ta' garanzija għall-SMEs li tniet. Din il-faċilità ġdida sertejn l-SMEs illi ġew ġew mill-quta mill-kriżi b'mod kifer eh, billi ikunu jistaw ikkampaw mingħajr ma jkun hemm kontingenzi għal ħaddieħor. Mm, sa tmiem 2015 il-kreditu totali disponibbli li ser jiddaħlu fl-SMI e ser jammontaw għal xi 4.3 biljun euro. Dwar issa il-kwistjoni tal-kofinanzjament, dwar il-fondi strutturali, nixtieq ngħidilkom illi fid-dawl ta' eh, dak li resa il-kollega tiegħi Johannes Sar għadli kien hemm 180 prodott li ħajġi finanzjat u dawn il-fondi jammontaw għal 10 biljun euro. L-ideja hija li nagħtu spinta ġdida dan l-aspett tal-fondi strutturali billi nifukaw fuq ċertu proġetti illi għandhom impatt kbir fuq it-kabbir u l-impjieg. Dan jinkludi oqsma pa' trasport, l-enerġija, l-impjiegi, ambjent u t-turiżmu u l-proġetti soċjali. Dawn mhumiex proġetti ġodda li ħaġa utli għaliex il-pjanar huwa imbiet u qegħdin ngħinu biex l-implementazzjoni seħ u dawn jikkonstitwixxu parti ta' proġetti fost il- um, tużani li għandhom jiġi implementati għal kem dawn jammontaw għal iktar minn nofs tal-fondi disponibli. L-autoritajiet Grigi edin isegwu din twetta nitwettiq bir riqa bl-appoġġ ta' servizzi tal-Kummissjoni u aħna daħanna fis-seħ sistema ta' monitoraġġ speċifiku għat-tapposta u dan qed jiġi monitorit mona saraċ u mill-esperti u daqser jkun għad dispozizjoni ta'kom. Irridu naraw li dan qed jaħdem kif suppost. Jiġifieri li qed jiffoka sforzi fuq il-tkabbir ta' impjieg u xogħol u tkabbir pour euh, euh, Monsieur Asmussen. Grazie. Sur Asmussen għal erba minuti. Grazie ħafna. L-ewwel net il-kwistjoni tal-impjiegi fis-settur pubbliku huwa minnu li taħt l-ewwel programm it-tnaqqis tal-forza tax-xogħol fis-settur pubbliku waqalura minn dak li ġimpenjat taħt l-ewwel programm. U issa ħan nippruvaw bit-tieni programm nerġaw nqajmu l-affarijiet fuq saqajhom biex bekk ikun hemm aġġustament li jrid iseħħ ukoll fis-settur pubbliku. Din hija indispensabbli meta mqabbel mal-imsieħba Ewropej il-settur pubbliku grek huwa vera kbir. Staqsejt dwar ir-reklutaġġ qabel l-elezzjonijiet fis-settur pubbliku jiena sa fejna fjien dan mhux qed iseħħ. Warek ma nix pożizzjoni li nkun nista' nikkummenta fuq dan. Appellajt għal xi tip ta' pjan marzjali nifhem li hemm meħtieġa biex ikun hemm investiment iżda rrid ikun hemm eh, investiment pubbliku iżda qed naraw li m'hemmx allokazzjoni ta' fondi bħalissa l-Greċja għaddejja mid-diffikultajiet tal-budget tilfet l-aċċess għas-suq u qiegħda sserraħ kompletament fuq fondi fuq skala eccezjonali minn imsieħba Ewropej u l-IMF. Kwalinkwa appell għal fondi zejda trid tkun akkumpanjata minn iktar flejjes minn imsieħba Ewropej u fuq l-IMF. U ma naħsibx ta' dinja realistika fl-opinjoni tiegħi. Fuq il-fondi tal-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni tkellmet dwar dan, kwistjoni hija iva rridu niżguraw li r riformi strutturali tassew joħolqu l Fil-programm hemm numru ta' eżempji ta' riformi strutturali li xprunaw l-impjiegi inkluż skema maġna biex tappoġġa l-proġetti ta' investiment, żvilupp ta' punti ta' kuntat waħdini għal kumpaniji u għal-esportaturi u sensiela ta' riformi sabiex niftħu bosta swieq, inkluż professjonijiet bħal per eżempju ta' periti jew affarijiet bħal dawn. Fuq ir-rikapitalizzazzjoni tal-banek prekondizjoni biex dawn jagħtu kreditu għall-ekonomija reali u speċjalment semmejna l-SMEs. Din hija waħda mill-punti ewlenin ta' kisba li malajr irridu jinkisbu grazzi għal dan il-programm permezz tas settur bankarju l-Greċja ser tidentifika sal-aħħar ta' Marzu li muma il-banek li huma Eh, viabli u li ma mumiex. Dawk li huma viabli mill-ewwel ħajġu kapitalizzati mill-ġdid, l-ewwel jekk possibbli mis-swieq privat, privati u jekk mhux possibbli minn flejjes provduti mill-programm jew inkella taħt l-ewwel tranche tal-programm bħala pagamenti. Dan għandu jiżgura li l-banek ikunu kapitalizzati tajjeb u bekk ikunu jistgħu mis self lill-ekonomija reali u li xorta jkunu f'pożizzjoni li jieħdu sem fil-operazzjonijiet ta' finanzjament monetarju tal-Bank Ċentrali Ewropew. Dan huwa programm imħaffef flejjes disponibbli taħt l-ewwel pakkett, tieni pakkett imbagħad ta' fondi si jista' jseħħ wara l-ewwel reviżjoni tal-programm, it-tieni parti madwar 25 biljun euro għal kapitalizzazzjoni tal-banek u rizoluzzjoni tal-banek u dan irid iseħħ l-aktar tard sa tmim ta' Settembru. U għalhekk din hija waħda mill-loqsma fejn l-iktar rridu naġixxu ħeffa taħt l-ewwel programm u t-tieni programm. Is-Sur Lambert staqsa jew stqar ċaħda tar-realtà minn tagħna. Jiena m'iniex ċert imma Jiena nixtieq ngħid li qed niffaċċaw riskju qoli ta' implementazzjoni tal-programm. Jekk qablu l-kummenti fuq programmi oħrajn li seħħu fl-Ewropa u l-Amerika Latina, fl-Afrika, l-Amerika t'isfel, din hija stqarrija rari. U għalhekk iva, il-programm huwa vulnerabbli għal nuqqasijiet ta' implementazzjoni iżda aħna nħossu li dan dejn huwa sostenibbli fl-2020 jekk il-programm tassow jiġi implementat. Għalhekk jiena ma narax li hemm nuqqas ta' realiżmu minn ħatana u anke meta qed tipponta subajk lejn ir-ristrutturar tal-Bank Ċentrali Ewropew għal Greċja, dan kien ibbażat fuq tħassib tal-possibilità ta' effetti sekondari u l-kontaminazzjoni ta' din il-kriżi għal pajjiżi oħrajn u kwistjoni li nagħmlu iktar firewalls għalli bekk nkunu nistgħu nżommu din il-kriżi u nkunu nistgħu nindirizzaw id-dejn insostenibbli li hemm fil-Greċja. Grazzi, Sur Thompson. Grazzi, President. Nixtieq inżid xi ħaġa dwar xi ħaġa li dwar il-bankiera u l-kreditu għall-SMEs Waħda mill-affarijiet ġodda fil-programm din id-darba hija li l-Bank tal-Greċja, Bank of Greece, għal li għandu liet tissa internazjonali li għata ħarsa lejn imprizi kollha. Waħda mill-problemi kienet tal-banek kollha kienet il-tendenza tal-banek għal self li jibqem għal dejjem li jallokaw dawn is-self il-kumpaniji kbar u jispiċċaw ma jirrendux dawn is-self, għalhekk irridu qogħdu attenti li dan nivitawh. Eh, Tikun hemm esperti li qed jagħtu ħarsa lejn il-self li qed ikun hemm u qed iġiegħed il-banek jieħdu dispożizzjonijiet kontra kreditu f'kumpaniji li ma jkunux qed irendu. Wieħed fil-ġejjin jista' jħeġġeġ lil dawn il-banek li jallokaw ċertu fondi baqal l-SMEs. Naħseb li degni hija l-aqwa triq il-qoddim biex bekk tassum funu zguri li jekk testendi il-kreditu għal kumpanija li ma tantx kollha rendiment tajjeb tittab il-kapital għal dan is-self, dan is-self ikun jiswa iktar għall-imprezi u għalhekk dawn l-affarijiet imxu jitfit. Titissaħħaħ il-programm u biex tagħmel dan tiffaċilita l-allokazzjoni ta' kreditu lill smes Fuq il-pjan ta' ta' kontingenza għal DSA jiena nistidnek ta' taħarsa lejn ir-rapport tagħna fih għannis twil ħafna nafu li ma tanċem lokal manuvra u din hija sottovalutazzjoni minn naħa tiegħi. Iżda qed naraw li l-iktar punt sensittiv hija fuq ir-riforma strutturali u t tkabbir. Kwalinkwa falliment għal riforma strutturali li huwa il fus lini tal-programm ser ixxekkel twetti kollu tal-mira tal-programm. Xiġri jekk kunem l-isforzi kollha minn tal-Greċja iżda kunem hemm iktar ehm, kurrent negattiv li jafas fuq il-Greċja u rajna li xorta waħda li msieħba jibqaw jappoġġaw il greċa kemm hemm bżonn sabiex bekk jerġgħu lura fuq suq. Imma dejjem jekk il-Greċja tkompli twassal u timplementa r-riformi. Din hija l-kwistjoni ta' garanzija, ta' salvagwardja. Tfisser li ġala darba l-Greċja tagħmel il-parti tagħha biex timxi lejn l-sostenibilità fl-Ewropa imbagħad iva jħajrċivu lajnuna. Din hija l-kwistjoni tal-Greċja. Signora Bowles, kollha tnajjew hawn. Għanna rawn ta' domandi minuta għal kull kellim u il-panel kollom tliet minuti għal tweġibiet. L-ewwel mistoqsija minn Nikolas Ċuntis għandu żewġ mistoqsijiet u għalhekk ħajjeħu żewġ minuti kollha flimkien. Mhux hekk. Nikolas. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Grazzi, Signora President, Surren. Għandi l-iktar ritratt famuż tiegħek li lu jiġi mqassam fil-Greċja dan l-aħħar. Kellek diagrammi u tabelli u kontettajt li taħt il-programm ir-reċessjoni ħatiqa fl-2011 u fl-2012 ikonna 1.2% rata tkat kabbir. U għalhekk iddeċidejt ninduri ninduri dan ir-ritratt. Flokt kabbir għandna reċessjoni issa u issa wasanna 7%. Eluf ta' negozji żgħar għalqu għandna iktar minn 20% qiegħda eluf ta' nies li qed jgħixu fil-faqar u bladar u eluf ta' nies li mhumiex sodisfatti u rrabjati. Intom fallejtu bil-kbir. Lebda mill-miżuri tagħkom ma ħadmu u qed nitkellmu koll dwar pajjiżi oħrajn bħal Portugal. Iżda fil-Greċja fallejna u għalhekk abbażi tal-memorandum il-ġdid ħajkun hemm tnaqqis ta' 12 biljun għal fażi li jmiss li tfisser iktar tnaqqis fil-pensjonijiet, sensi fis-settur pubbliku, naqqis fin-nefqa pubblika u dan ifisser li iktar flejjes ħajitilqu mill-ekonomija tal-Greċja U xifisser dan, ħajkonna kontinuazzjoni ta' dan is-self u min jissellef u ċiklu vizzjuż li għanna fil-Greċa. U għand domanda li l-koll il-poplu Grek rrit jistaqsi, kena tnaqis ta' pagi ta' 22% waqqaftu il-negozjar kollettiv u tutu tagħmlu ktar tnaqqis. U rapport tal-Kummissjoni qed jgħid li qed qablu l-pagi tal-Greċja ma' pagi ta' pajjiżi oħrajn l bulgarija u r-Romanija eżempju. X'tqabbilu dan? L-ewwel student tal-ekonomija tal-ewwel sena jgħid li fallejtu mill-kalkoli tagħkom, ma tix tkun espert u l-poplu Grek jaħseb li li l-pagi tar greċja tnaqqasam l-Bulgarija u r-Romanija tnaqmelhom fuq l-istess livell, qed ngħidu 150 euro kull xar. Ma tantx hija xi aħbar sabiħa wisq. Nittama li tbassir tikom mhuwiex l-istess bassir għal Greċja biex nkunu fuq l-istess livell ta' xlok tal-Asja. Issa, Signora Bulls, għanna Niki Savella, fissem id-DG Employment. Grazzi, Signora President. X'kompetittività griget nitkellmu dwarha meta ngħidu f'din dawn l-aħħar sentej smajna stqarrijiet, dikjerazzjonijiet li kienu teddidiet, onesti, kważi rikatti Min uffiċjali minn tal-Kunsill li forsi l-Greċja titlaq mill-euro. Issa dawn l-istqarrijiet kollha, dawn id-dikjerazzjonijiet kienu taħsara għal kredibilità ta' pajjiżna. U s-situazzjoni tal qed wara l-ara x'min ħajinvesti f'pajjiż li jista' jitlaq mid-żona euro. Xi ħadd mill-Kunsill jew uħut mill-Kunsill irdu tassow is-sens ta' sigurtà tal-poplu Grik. U ħanaraw riżultat ta' dan fl-elezzjonijiet li ġejjin imma għanna stqarrijiet mill-Sinjura Schäuble, mill-Levoli Schäuble, eh, Merkel, oħrajn. Il-ħruġ tal-Greċja mill-żona euro qatt ma kienet realistika, imma inti x'taħseb? X'inhija r-realtà? Ħa toħroġ mill-euro Greċja jew le? L-aħħar mistoqsija fl-isem li FD eh, l-Onorevoli minn li kon Jeffrey Bloom għanna krizi finanzjarja ewlenija, aħloqni aħna stess, inna dejjem minn 10 snin ta' speriment ta' munita li fallit, li kwalinkwa student tal-ekonomija seta' jbassar. speriment politiku illu għaddej fl-Europa mill-20 30 falla. Sistema bankarja li falliet li twassal għal sistema bankarja ta' rezerva u sperimentazzjoni bil-flejes ta' minħalla 16 hija indispensibbli issa għandna suwiċidi, n-nies tfal abbandonati, 50 miljun qiegħda fil-Greċa u affarijiet li qed jistaġnaw, l-ekonomija tistaġna fil-Greċa. Ħan qogħdu ngħidu li l-Greċja hija unika, dan imbarazz ma jagħmel sens, mhux se solvi l-problema tal-Greċja. X'se ngħidu issa li l-IMF musser tikkonċedi l-fat li l-Greċja fallit u l-ideja kon fallow u li aħna nqogħdu provaw l-Greċja bil-muniti tagħna u bil mesċeja eletti demokratikament? Issa ngħaddu għat-tweġibiet. <clears throat> Nibdew eh, Bolli. Il-Viċi President, grazzi ħafna. L-ewwel ħaġa għal mistoqsija tas-Surġontis dwar it-bassir ta' tkabbir huwa minnu il-projezzjonijiet fuq l-IMF Trojka għall-2010 ħarġu bħala ottimistiċi żejjed. Kien hemm diversi fatturi illi għenu għal din għal għal dat bassir li ma kienx minnu. Fattur minnom kien id-diskussjoni tal-involviment tas settur privat f'mument se kritiku illi żied l-inċertezza ekonomika. U l-averżjoni għal-riskju kien ir-riżultat kif niftakru sa mill-Ottubru tal-2010. It-tieni, u da' kien miżjut minn min zieda fil-konsens ta' problemi importanti maġġuri li kienu fitmim il-programm. U, u daw kienem u koll zjeda fil- fl-inċertezza politika. Pala riżultat ma kienx hemm progress biżejjed dwar diversi riformi strutturali li, jġibu tkabbir u dawn marru għalla riżjed minħabba il-kapacità amministrativa fl-implementazzjoni tagħhom u għalhekk kif diġà qed fil-rimarki tiegħi tal-bidu hemm żewġ hawnhekk punti eh, ta' djufija partikolari. L-ewwel ħaġa għandna il-punt politiku huma l-Greġ huma l-Griegi kollha kemm huma bħala soċjetà li jistgħu li jistgħu jirranġaw u jibdlu għax din hija soluzzjoni għall aġġustament ekonomiku tagħhom. U t-tieni rridu nindirizzaw il-kapaċità amministrativa dajfa li hemm fil-Greċja li aħna dinnannu permezz ta' task force fuq il-Greċja li qiegħda taħdem biex tappoġġja il-Greċja f'dan il-moment f'dawn il-miri. It-tieni dwar is-salari waqt li riformi taħt l-ewwel programm għenu biex intejbu l kompetitivita sa ċertu punt, sa ċertu livell, il-problema ta' kompetitività li għadbaqa għada kbira li nalqu din il li nsibu soluzzjoni għal din il-problema jeħtieġ devalwazzjoni minnaħat tal greċa li tkun iktar eh, attuata attwata u din hija parti intrinsika mit-tieni programm. Sissa wasalna għal aġġustament ta' salari fis-settur privat u proċeduri f'postom li jinkludi, jinkludu regoli dwar il-ftejmiet eh, kollettivi li jem kif ukoll dwar eh, il-menti eh, fuq il-postijiet il tax-xogħol. Li wasnum batu kollha l-devalwazzjoni imma it-tnaqqis fi salarju ma jkunx ta' suċċess biex nipromuovu tkabbir u zieda fl sa' sakemm dan ma jkunx komplimentat permezz ta' e, riformi anka fis servizzi biex itejbu il-kompetizzjoni interna u l-kompetitività interna. U dan ukoll jgħad fit-tieni programm aħna kemm jien kif eh, Paul Thompson tkellimna fuq il-programm u riski li hemm fl-implementazzjoni dawn huma l-aħjar eh, insibu soluzzjoni għal-jum permezz ta' kontinuità kif kif kol determinazzjoni kontinwa biex intejbu il-kapacità amministrattiva fil-pajis. Dan u l-mod biex il-Greċa il qoddim biex t reforma jilan nifissa u b'dan il-mod tkompli tkun membru tal-Eurozone. Grazzi. U issa nasal għal min? Thank you. I can be... Għal York. Nista' nitkellem fil-qosor għax naqbel perfettament ma dak li għadu kif għal Oli. L-ewwel programm ma tax ir-riżultati mixtieqa u li kienem intenzjoni li, li kunem għax kienem nuqqas ċar ta' implementazzjoni. Mux il-program ta' ġustament li jett joħloq il-decline il fil-GDP li jirrifletti u is-severità tal-iżbilanċi eh, tas-swieq li akkumulaw matul is-snin fil-Greċja u da ma jistax jiġi msewwi permezz ta' ftit fi żmien ftit xhur, allura l-miri ta' tkabbir tal-ewwel programm ma wasalniex għalihom min, prinċipalment minħabba nuqqa problemi ta' nuqqas ta' implementazzjoni. Ħankun ċar għal volja forsi nistgħu ma niftemux f'din is-sala fil-Greċja Is-sitwazzjoni hija unika, ma nalebda intenzjoni li nirrepetuha din. Dik kienet esperjenza unika li manna nalebda intenzjoni li naraw ripetuta. Kien hemm il-kwistjoni u l-mistoqsija u dinja ta', ta interess partikolari fuq l-ICB fuq il-Greċa li tirtira mill-Eurozone. Jina għed fil-kumenti tiegħi tal-bidu li għandna għane ċar li nżommu l-Greċja fih dan il-Eurozone u li jekk din tkun il-mira allura tkun responsabilità tal-awtoritajiet u l-poplu Grik li jiddeċidu mbagħad hemm mod wieħed fih dan il-żona tal-munita komuni li hija devalwazzjoni interna u di għandha x'taqsam mal-ispejjeż ta' salari dan u l-uniku mod kif inti jkollok ir-riformi tas-suq u riformi oħra Paul Thompson elabora fuqhom fi dikrazzjoni tiegħu tal-bidu li mhix kwistjoni biss ta' spejjeż ta' salari imma inti trid devalwazzjoni sostanzjali interna u din hija dan huwa l-an prinċipali u jiena qed ta' darbtej fid-dikjerazzjoni tiegħi illi soluzzjoni edha fiħdan il-ġewa fil-Eurozone. Illa jekk ikollok pajis li jitlaq mill-Eurozone disaj toħloq riskju fuq il-Eurozone kollu kemmu u jiena nakkomanda li nkunu kauti kif nitkellmu fuq dan b'mod faċli ħafna anka meta nitkellmu fuq il-possibilità ta' default ieħor. Jekk ikonna sitwazzjoni bħal din, di ħadd tkun ta' problema kbira u għalhekk il-programm għandu l-mira ċara li nżommu l-Greċja ġewwa l-Eurozone biex nissalvagwardjaw e, stabilità finanzjarja fil-Eurozone kollu kemm hu. Grazzi ħafna u grazzi ħafna York għax issa titmur għat-trasport tiegħek Paul Thompson kjoġbok, grazzi ċer, il-programm Grek għandu xjaqsam ma' modernizzazzjoni tal-ekonomija fuq riforma strutturali sa' mill-font u ma' tajt ma' lebda politikant fil-Greċja lebda wieħed jajt jgħid li l-nitilqu mill-Eurozone tkun ix-xortka tar-riformi dik għandek il-Greċ għandek il-problema biex timmodernizza il-ruħa u timmodernizza l-ekonomija tagħha u tagħmilha pari u f'kompetitività ma' kompetitività fuq livell globali. Jork għandu raġun meta qal illi di mhix kwistjoni li l-ewwel programm falla minħabba l-istess programm, il-problema kienet illi illi il-proċeduri ma ġewx attwati. Il-Greċja ħadmet iva ma naqset fuq ċerti punti importanti ħafni. Issa tal-limna ħafna għattini program diġa jgħat sinjali ta' titjib u issa ħankomplu intejbu u jekk tkompli din il-ħaġa u din hija kwistjoni iktar importanti li programm ġdid jirnexxi biss jekk ikollna rivers ta' f'dak għandu x'jaqsam mar-riformi. Fundamentalment hemm differenza kbira bej is-salari tagħha u l-produttività tagħha il-produttività tiżdied jekk jonqsu s-salarji. Aħna l-koll naqblu li sissa kienem wis ta' ġustament li kienet isir permezz ta' kanali biex il-GDP iktar baxx u salari iktar baxx il-programm għandu l-mira biex iwaqqaf dal iżvilupp billi jpoġġi fil-postu il-miżuri kollha biex aħna jkollna broad-based recovery fi klima ta' investiment u da kollu qiegħed fil-programm. Imma m'hemmx shortcut, m'hemmx panakeja fija il ħaġa għandekat wiesa ta' miżuri li jridu jiġu applikati jekk inti taqra il-programm b'mod attent. Grazzi ħafna, jettajt il-President Sanaddu ngħaddu għall-aħħar round tagħna jkollna xi ftit ukoll keġri għaj, jekk joġobkom eh, eh, issaqsu xiktar iktar għal kelma il għal xandi wis. Nibda b'Konstantina Kakis. <clears throat> Konstantino Knakis. Jiskuza ruħu l-interpreti, nishtiq insaqsi kif inti tevallu, tivaluta ta' din il-lekkinsi ħariċetta għanna 21% nuqqas tampiegi, għanna nofsi zazax bla xol, għanna kċejjen li għatu s-soppa, nis foqra, nis bladjar, jiexu barra, xfuq iċet nitkelmu meta nejdu li ħajkolna dialgu soċjali inti jettajt li għedin f'nofs triq, immaħseb li sa tmim dis sena eluf ta' negozji ħaj fallu se jkonna taxxi ġodda kull-jum kif inu possibbli għal kummissjoni Ewropea li titkellem fuq dialogu soċjali meta fl-istess ħin edha tneħħi eh, il-patt soċjali u titkellem fuq bargaining contracts. In-nies ma' mandomx jisofru minħabba li kienem għat ta' ekonomisti għamlu zbalji. U għet nitkelmu li barra daw il-figuri em, div em ħafna nies. Iċ-ċittadini tagħna ma jifilħux iktar. In-nies qed jiftaqru minkejja il-sagrifiċċji li għamlu għadna fejkonna. Il-mod l-unikum ovvjament għandna bżonn tibdil fiskali, imma il-għanna bżon taħlita politika. Grazzi. Grazzi ħafna. Naħseb li huwa importanti niftakru il-Greċja li tnaqqas id-deficit tagħha b'4.2 fil-mija f'sentejn wetqet riformi li m'hemmx preċedenti għali, għaw dan ir-riformi jagħmlu ċara li l-Greċja għamnet ferm iżjed minn kull pajjiż ieħor fl-OECD minn xejn similu għal Greċja. Għallu nċti insaqsi għaliex illi trojka ma tammettix illi meta nġu għat kabbir id bassiru huwa dejjem ħażin u meta id-bassiru kun ħażin u mbagħad jgħidu li huwa t ta' dawk li qed jimplementaw imma l-Greċja fil-fatt implementat daw il-miżuri u qed implementa fil iżjed minn iktar ma tieħu mediċina, iktar it-tmur u kif se jżidu il-pozizjoni kompetitiva tagħhom bil-produttività u meta jesportaw biss 20% ta' dak li jipproduċu, kif nistgħu imbassru tkabbira bażi ta' esportazzjoni? it-trojka m'għandix tammetti li u tifhem li kella żball u li ċerta responsabiltajiet fuq il-euro il tal fuq din il-parti tal eurozone grazzi issa fisem il-PPE il-kellima li jmiss, il-kellima li jmiss. Grazzi, Signora. President, Signori, kellna skambju interessanti diġata ta' opinjonijiet. Nixtieq immur lura fuq xi punti skont it-tieni program ta' ġustament ekonomiku għal Greċja, s-sultom sin speċjalment irrifera liħ u referra għal fat li dini u l-ewel darba li rinnegozjata din l istrategija ma jmurx it fit ma zjeda fit-taxxi possibilità ta' iżjed taxxi jisu ġie eżawrit, ma jidher lili il-programm ta' aġġustament fiskali sa mill-bidu ta' lok għal aġġustamenti a bażi ta' tnaqqis fil-ispiża, jien naħseb hawnhekk hawn distorsjoni. Fejn huma responsabiltajiet hawnhekk qed inkunu autokritiċi fuq il-livell ta' Unjoni Ewropea x'mar ħażin fl-implementazzjoni ta' dan il-programm. Forsi minħabba nuqqas ta' riformi, forsi minħabba naqqas ta' miżurijat kabbir, forsi ma konniex qed imbassru b'mod sew korrett, jien nixtieq ngħid qed tajt il kelliema li meta jinżommu moħna dawn il-miżuri ġodda u l-ħafna iktar tnaqqis fil-programm li hemm fil-programm, nixtieq insaqsi x'se jidħol biex nipproteġu l-investiment u biex nerġgħu nibdew eh, it-tkabil biex ikollna ekonomika ekonomija soda. Il-Presidenta ejja ma ntawlux il-ħin, ejja ma nitilfux id-disciplina tagħna fil-issa fit-tmiem. Mela, nibdew bedi potimater. Għal minuta qed tesiġi l-Presidenta. Grazzi ħafna, Signora President, ħan nitkellem fil-qosor. Ovvjament il-kol kemm aħna nixtiequ jkunu żguri se jkollna programm ta' suċċess dan is-tieni programm għax da is-sakrifiċċji li qegħdin jagħmlu n-nies irridu jkunu irridu jiġu rikonoxxuti u dawn huma l-miżuri illi rridu nagħmlu. Hemm ukoll sitwazz kwistjoni ta', ta ġustizja soċjali biex dawn il-miżuri biex jiġu aċċettati mill-pubbliku in ġenerali li ovvjament intom it-tlieta bħala trojka għamiltu ejja ninsew fuq dewmien u nuqqas ta' riformi li saru nixtieq insaqsi intom x'tistgħu x'forsi tistgħu tagħmlu għal program li, li ġej forsi biex jizzidu il-ġustizja soċjali. X'tistgħu intom stess tagħmlu biex aħna niffaċċjaw din il-problema serja u massiva ta' evażjoni tat-taxxa u biex dan it-tnaqqisi biex daw it-tnaqqisijiet dawn il-kazz ehm, inkun jiġu maqsumin ugwalment mal-popolazzjoni kollha. Mela, il kelliema li jmiss, kellem fil-qosor. Għandi mistoqsija li Sul Thompson li f f'gazzetta griega xiftit eh, ġranet ilu li trojka fil fatta għamlet ċerti żbalji. Wieħed minn dawn l zbalji kien li ħasbu l-amministrazzjoni griega kienet b'saħħitha biżejjed biex tiffaċċja dawn il-problemi. Issa eh, issa li rajna l kifin kif huma qegħdin jaraw l kienu jamlu kienu jaħdmu b'mod differenti. Ovvjament intom miskom sirtu tafu għax mal-95% tal-amministrazzjoni Griega hija xi ftit bla użu mex tiġalija. Issa, x'nistgħu nagħmlu? Din il-ħaġa nbidlet dawn l-aħħar ġimgħatu xhur għandkom xi pjanijiet biex tibatu il-Griegi mill-IMF u mill-Kummissjoni Ewropea biex jgħinu l-amministrazzjoni Griega kemm jista' jkun malaj. Grazzi ħafna. Emma. Thank you. Anna, grazzi ħafna, Signor President. Jina ġeja mill-Irlanda li huwa pajjiż ta' problema u waqt li hemm nifmu li hemm il-ħtieġa ta' konsolidazzjoni fiskali, aħna nifmu il problema il-problemi tal-krizi tal-kriżijiet huma il-problemi li jinsabu fihom l-istati membri. Il ftehim biex ikun hemm mela għandi tlet mistoqsijiet it-trojka tista' tgħidilna x'miżuri konkreti għandhom biex biex niffaċċaw il-problema ta' tal-qatt fost iż-żgħażagħ. Hemm kwistjonijiet ta' flus ġodda jew maħniex naħdmu ngħidu l affajiet kif suppost. Umbat il-rakkomandazzjoni tal-involviment tal-ILO, x'qed jiġri dwar dan, umbat dwar kontabilità dwar kontabilit qed namlu ħafna biex nkunu biex namlu ħafna. Nitlob li trojka biex tifhem l-attitudni tagħha b'dak li qed jiġri. Merci Sharon. Messieurs, euh, les politiques d'ajustement structurel que vous recommandez. Grazie, signori. Għanadbu bisfuq ċat kondizjonijiet. E, spagi iridu jaqaw taħt ċertu prezzijiet. Irrid ikun hemm investimenti u progress investimenti u dan irid isir permezz ta' domanda esterna. Dan ovvjament ma, ma jfissirx li il-prezzijiet waqgħu l-investiment mhux sensittiv mhuwiex qed iwieġeb għal għal l-għajnuniet li għedin jinataw u vestiment qed jiġi maħnu minn investiment eh, estern minn Europa li il-domanda e, waqet ħafna warm domanda Ewropea ġifiri intom jista' jkun li xi darba titfaw dubi fuq il-ipoteżijiet illi intom qed tibbażaw din dan il-programm kollu fuq. Grazzi ta' sew mela, tlet minuti għal kommissjoni mbagħad e, l-IMF olif kemm jista' jkun tlet minuti. Grazzi xarrin, dinja sfida ma' nemmed l-motijaj għaxġan u mistoqsijiet importanti rritin weġibom. Rikward il-qat fost iż-żaza, ġak li qed jagħmlu eh, l-Unjoni Ewropea biex mm, jippruvaw jiġilduha eh, fi Greċja mm, minħata l-Unjoni, diġà kien għamlu li mistoqsi ma tantx kelli ċans inwieġeb għalli importanti ħafna illi fil-fatt illi parti ewlenija tax-xogħol tal-Kummissjoni rabta kooperazzjoni ma' l-Greċja u l-msiħba tagħna fit-Trojka li l-Greċja għandha tipproċedi f'azzjoni immedjata biex tappoġġa il-żaza u tiffoka fuq il-xiri ta' esperjenza ta' xogħol, l-ewwel esperjenza ta' xogħol speċjalment billi nissostidjaw apprendistati żgħar fil-komunitajiet lokali kif ukoll imprizi soċjali u li n-wessaw ukoll din il- opportunitajiet tal taħriġ u apprendistat tal dawn l-studenti u uh, minn għadu kif gradwa u minn jipromuovu il-ħiliet mill-ġodda jew ħiliet uh, ġodda uh, u illi u koll inħedġu imprenditorjat soċjali u biex ikun hemm iktar innovazzjoni u bekk aħna għedin naħdmu għal dan il- Impjek fost iż-żaza u Komissarju għatijaj, il komissarju Lazlo, jienu ġviri u l-komissarju Lazlo qegħdin nagħtmu f'dan il-rigward, biex nejnu zaza biex indaħlu mizura wisa, mizuri fuq firxa wisa biex nejnu zaza biex waqfu il-kommerċi ta' negozji tagħhom biex kunem intejbu taħriġ l impjegabilità u nsaħħu rabtit bejn l-edukazzjoni u x-xogħol Daw kollha jiġu bħala parti mill-pakkett tal-programm u fl flimkien ma' Greċja sabiex inkunu nistgħu ntaffu il- in-qat eh, fost il żgħażagħ u jiena qed norbot fuq l-appoġġ ta'kom. Issa sul papa kis kitala għamil mistoqsija rigward ehm, id-dialogu u eh, rigward il-plattaformi soċjali għal Greċja kif ukoll imsieħba kommerċjali għal assoċjazzjonijiet internazzjonali kif ukoll istituzzjonijiet kommerċjali hawnhekk ma nara ebda problema assolutament illi jkun hemm dialogu soċjali ta' dan it-tip. Speċjalment jekk qed jinkludi msieħba mhux biss tal-Unjoni imma taqdiet ukoll barranin. il-programm ma jistawx jiponi programmi soċjali u għaliex il-Kummissjoni bħala gwardjan ta' trattati jis e, il-rol tiegħu bħala waħda serja u l-Gvern Grik huwa responsabbli għal programm u e, kull politika li marbuta irrid jaċċerta li l-programm huwa kompatibbli mal-amministrazzjoni Griga. Sinja Ferreira tstaqsa xi ħaġa dwar il-tbassir ekonomiku. Dawn huma hemm sejsa fuq ċertu suppożizzjonijiet fuq il- perspettiva makroekonomika l-vjent estern kif ukoll il-linja ta' politika kemm fil-qasam ta' tisej fiskali kif ukoll fil-riformi strutturali jidher illi fl-2010 il-biċċa kbira ta' dawn is-suppożizzjonijiet kienu qar milli kienu mistennija. Mhux par perżempju fil-każi tal-Portugal u l-Irlanda, fejn ħafna minn dawk is-suppożizzjonijiet kienu qed jirreġu. U apparti dan irrid nisħaq l-importanza tal-li nitrattaw il-kwistjoni ta' kapaċità dajfa minħabba implementazzjoni ħażina kif ukoll ħtieġa illi wieħed e, jinforza l-unità biex nkunu nistgħu nsaħħu r-riformi fil-pajjiż. Fuq l-importanza ta' riformi ta' taxxa illi ġi misħu fuq ħafna minn ħafna kellima u essenzjali illi aħna flimkien mal gvern Grek u l qawwiet Griegi u l-Parlament Grek nkomplu naħdmu fuq ir-riforma tat-taxxa, nkomplu naħdmu kontra l-evażjoni tat-taxxa. Mhix kusini biss ta' li nilħu l-għanijiet fiskali kemm importanti ħafna, imma kusini ta' ġustizzja soċjali. Aħna rridu anke fuq level makroekonomiku ntejbu kapaċità tal-Grigi biex jġidu kontra evażjoni ta' taxxa biex riformaw is-sistema sabiex tkun iktar ġusta sabiex iċ-ċittadini tal-Greċja jistgħu jaraw illi il-tassazzjoni isseħ mod ġust. Dan jaqa taħt l-IMF u koll, dan l-honor wall, ta' supervizjoni u ħafna stati membri appoġġawh. Nixtieq nagħlaq billi ngħid illi jiena mħeġġeġ ħafna mill-impenn, mill-kumpassjoni illi ntwera hawnhekk f'dan dan il-dibattitu serju ferm ehm, u ta' sustanza. Nittama li dan jisarra f'appoġġ konkret u fajnuna għal Greċja u għal ċittadini Grigi eh, f'dan eh, din is-sfida kbira mux ħazin. L-sfidi ġejjin minn barra wkoll vestiment barrani u dan ħaj fisser jrid ikun hemm riforma mill-qofol mill-qalb tal-ekonomija griga kif ukoll mill-iħnet tas-soċjetà griga fuq settur privat. Mux minnu li l-programm foka biss fuq id-dħul. Meta nbeda l-programm kien bħafna tnaqqis diffiċli tal-pagi u l-pensjonijiet. U kien hemm tnaqqis ukoll kbar fuq il-pensjonijiet min-naħa tan-nefqa wkoll. Jiena naħseb li huwa korrett madanakollu li rajna matul l-2011 li l-ħakna l-limitu ta' dak li jista' jinkiseb sabiex bekk inżidu r-rati ta' taxxa Il-problema ovvjament hija li l-ħakna punt fejn memx iktar miżuri faċli li jistaw jittieħdu għan nefqa li jkunu sostenibli, li jkunu bilanċati soċjalment, li jkunu ġusti soċjalment, għaliex dawn jirrekjedu li jkun hemm riforma strutturali għalila dan jirrekjed il-ħin biex tassew jiġu implementati. Nitru fis-seħħ. Jiena naħseb importanti nirrikonoxxu li hemm dawn id-diffikultajiet, importanti wkoll narfu li t trojka taħdem billi tiddiskuti deficit ġenerali u allokazzjonijiet ġenerali un basta l-awtoritajiet Griegi jiddeċidu fejn iridu jemirħu anke fir-rigward rigward il-nefqa pubblika. Min nefqa u anke riformi strutturali għadhom iridu jidħlu fis-seħħ u kien għalhekk iktar faċli li niksbu konsens biex niddu lejn tħul. Iżda tkellimna mal daw kollha li jfasslu l-politika fil-Greċja u rrikonoxxejna li wasanna fl-aħħar punt fir rigward iż-żieda tal-rata ta' taxxa u binna wkoll li l-programm irid iwassal biex ikun hemm il-konsolidazzjoni fin-nefqa u dan jirrekjedi l-ħin għaliex jirrekjedi riformi strutturali differenti. Jiena ġejt kota ħażin, mhux minnu li jiena għat li l-Greċja m'għandix kapaċità ta' amministrazzjoni, jiena għat li hemm ċertu limitazzjonijiet u dan rajnieh fiċar wara ftit żmien tallimna minn dan issa xet nagħmlu għat nipprovdu assistenza teknika sabiex ntejbu l-kapaċità amministrattiva tal-Greċja Wara sena li għaddit kien aktar minn 30 missjoni mill-IMF, sempliċement biex naħdmu fuq l-amministrazzjoni tat-taxxa. Ovvjament, mhux qed eh, sarraf ħafna frott palma kien tamajna, iżda mhix kwistjoni li m'hemmx tama, nistgħu niprovdu l-assistenza teknika u aħna fiduċużi li l-kapaċità amministrattiva ser titjib. Fuq l-amministrazzjoni tat-taxxa, jiena naqbel tassow ma' Oli li Din hija xi ħaġa ewlenija għal sostenibilità soċjali, għall appoġġ wiesa ġenerali tal-programm biex jimxi l qudiem Jiena saħan sitra nista' ngħid li ma nistax ngħid miċ-ċifri li ma nistax nara għal li l-Greċja tista' żomm sistema ta' sigurtà soċjali li kien hemm qabel li ma tkunx tista' titqabel ma' pajjiżi Ewropej oħrajn u żżomm kontroll taħt il-finanzi pubbliċi mingħajr ma tindirizza il-problema tal-evażjoni tat-taxxa. Jekk il-Greċja ma tindirizzax din il-problema ta' evażjoni fiskali ser tkompli mġela tkun mġela li tnaqqas it-trasferimenti soċjali li naħseb li politikament u soċjalment mhumiex aċċettabbli. Il-Greċja trid ittejjeb l-amministrazzjoni tat-taxxa naqbel magħkom fuq dan. Pal oli, Jiena nappoġġa din dan id-dibattitu verament utli, naħseb li l-mistoqsijiet jimmiraw lejn diffikultajiet li jem ku kustjonijiet nista' nserraħ kom raskom li fit trojka natkellmu kif nistgħu nimxu l-qoddim, ċirkostanzet jibqgħu jinbidlu rridu naġġustaw il-programm skont x'inhuma ċirkostanzi u naħseb li dialogu bħal dan huwa utli f'dan ir-rigward. Grazzi ħafna. Il-President. Grazzi ħafna u grazzi tal-li rikonoxxejtu li dan huwa dialog importanti ħafna. Għaliex aħna nħossu li dan forsi ma kienx hemm bħalu qabel l-ewwel darba fil-fatt li organizzajna dialogu bħal dan, iżda żgur ma se tkun l-aħħar darba. U ma tistax tkun l-aħħar darba. Fi rigward l-ġustament ekonomiku huwa ċar li m'hemm l-ebda opportunità għall-ebda istituzzjoni tkunx tkun il-leġittimità li tkun ta' suċċess jekk ma jkunx hemm trasparenza fl-azzjonijiet tagħha, jekk ma jkunx hemm dibattitu eh, pubbliku, demokratiku, evalwazzjoni ta' din l-azzjoni. Dak kien l-eżerċizzju li provajna nagħmlu llum u ħaniklu inkludi b'tliet modi. L-ewwel net ngħid li iva kien hemm evalwazzjoni differenti ta' sitwazzjoni skont il-punt di vista u skont il-pajjiż tal-oriġni tal-kellima iżda dan l-eżerċizzju xorta waħda kien indispensabbli. Ifakkarni fi żmien fejn il-Kummissjoni lanqas biss rieda tippubblika il-memoranda ta' fema li kienet applika u timplementa fl-istati membri u għalhekk grazzi għal din it-trasparenza. Iżda wara dan hemm xi ħaġa eh, li importanti għalina, ġifiri l-dmir demokratiku sur Rasmussen semma dan u dawn huma prekondizzjonijiet ta' suċċess ta' dawn il-programmi. Waħda minn dawn il-prerekwiżiti kienet il-klassi politika li trid tiddikjara appartenenza ta' dawn il-programmi. U jiena ma naqbilx fuq dan il-punt, ma naħsibx li biżejjed li l-klassi politiċi li jilqaw dawn il-programmi u jimplementawhom jekk l-imsieħba soċjali, jekk il-poplu Grik infusu mhumiex konvinti bisħieħ dwar x'inhija l-ħtieġa għal dawn il-programmi ta' ġustament u lan għalihom m'hemm l-ebda opportunità ta' suċċess u mbagħad ikollna bżonn pjan B. L-istess għandu x'jaqsam ma' demokrazija u l fir-rigward it-trasparenza u anke fir-rigward il-pjanijiet ta' ġustament. U l-eżerċizzju li minna llum għalhekk jgħinna nixtarru tal-limit minn dak li seħħ darboħra dan dialogu jrid iseħħ qabel il-programm ta' ġustament qabel ma jiġi implementat u qabel il-programm ta' ġustament ma tassew tfassal mill-awtoritajiet li hawn preżenti llum. It-tieni konklużjoni li nixtieq nasal għalija li hija waħda kruċjali hija li meta nagħtu ħarsa lejn l-approċċ ta' trojka tistgħu taraw li huwa approċċ bbażat minn l-isfel għal fuq mill ċentru għal periferija bħalli kieku tista' tirizza l-kwistjoni tal greċa Minajr ma tindirizza l-kwistjonijiet l-oħra madwar il-mejda. U ġala darba l-Kummissjoni għamlet evalwazzjoni tal-10 snin tal-ħidma tal-użu tal-euro fiż-żona euro, e, l-Kummissjoni ma qalitx li waslet fit-tmim. F'Mejju tal-2008 dan rajna li l-izbilanċ tal-euro tal-zona euro kienet Il-problema mill-2008 nafu li din tapplika wkoll għal Greċja, nafu li hemm kwistjonijiet interni iżda jisom daħlu fisqaq f'ċertu punt. Issa l-punt vista tagħkom fuq il-kwistjoni tal-Greċja hija valida. Intom stess il-Griegi tistgħu tgħinu biex jisolvu l-problemi, imma l-esperti jafu li apparti mill-viżjoni tagħkom li taraw samniħirkom hemm affarijiet oħra li tiseħħu Jean Paul dejjem jgħid li l-kriżi tal-Greċja mhix kriżi taż-żona euro, iżda kieku l-żona euro ħadmet perfettament, kieku ma kienx hemm kriżi tal-Greċja lanqas. U rek hemm dimensjoni sħiħa ta' interferenza, ta' intħil għax hemm eh, responsabilità konġunta u pajjiżi li għandhom l-istess munita. Jekk nagħtu ħarsa lejn kif taħdem li hemm ju iva hemm bilanċi u jekk naraw x'qed jiġri fis-sitwazzjoni tal-Greċja din hija manifestazzjoni ta' dawn l-istess bilanċi. Din l-istess evalwazzjoni dil punt di vista jidher huwa nieqes mill-approċċ tagħkom għall-Greċja, dan ovvjament qed indirizzah li trojka. Jiena President tal-Kumitat Empl u nixtieq nagħlaq b'dan billi ngħid li Surren, inti semmejt il-ġustizzja. Ħadd minkom ma semma il-ġustizzja soċjali Lebda wieħed mitli ta' minnkom u xaħġa li jiddispjaċina jiddispjaċini hija li ma tajtkomx rigal ktieb mis tas-Sur Wilkinson fejn kompli jibni fuq il-ġustizzja soċjali u l-ġustizzja ekonomika. U bħala komitat Empl aħna nistaw naddu tħassib li għalu l-ILO, l-Organizzazzjoni internazzjonali tax-xogħol għandhom ikun involuti fl-evalwazzjonijiet tagħkom jaraw il-programmi ta' ġustament u ma jaħsbu li l-spiża tal-forza tax-xogħol hija varjabbli importanti tal-programm ta' ġustament. Wasanna fl-aħħar stadju fejn qed ndaħlu fis-seħħ il-kundizzjonijiet meħtieġa sabiex bekk inwaslu l-irkupru tal-ekonomija Griega. Grazzi ħafna. Fisem iż-żewġ kumitati hawnhekk u fisem il-Parlament Ewropew nirringrazzjakom tal-li ħadtu sehem f'dan l-eżerċizzju. Issa ntukom randevu għal stadju li jmiss ta' dialogu politiku iżda grazzi tal-li ħadtu sehem illum.